stqarrija mill-President tal-Kommissjoni l-Istat tal-Unjoni. Jiena kontent illi mill-ġdid nilqa l-Sur Juncker għal eh, dan il-Parlament biex jatina l-istqarrija tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni. Moment illi sar punt ta' referenza fl-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-politika tal-Unjoni Ewropea biex nisbu kemm dwar il-passat, iżda anki konna opportunità biex inħarsu l-qoddim lejn id-direzzjoni li se naqdu fis-sena li ġejja biex bekk inkun nistgħu nippjanaw sewwa u dan huwa punt ċentrali tax-xogħol demokratiku tal-Unjoni u bekk inti Sur Juncker għattini darba se tippreżenta l-idea tiegħek. Inti s-sena l semmejt li inti Sur Juncker bħala President tal-Kummissjoni inti prodott ukoll ta' proċess ta' demokrazija, ta' fejqan demokratiku għaliex mill-2014 inti entna biex nimxu l-qoddim lejn proċess demokratiku parlamentari. U naħseb illi iż-żewġ istituzzjonijiet bekk jeħtieġu li jimxu id fit f'din id-direzzjoni. Illum minħabba l-interess kbir li għandna mill-medja dak li se jiġri llum, ġifiri l-interess eh, fil-istqarrija li se nisimaw illum, ifisser il għanna puntant importanti fix xogħol tal-Parlament Ewropew. Dan huwa moment storiku importanti ħafna bekk. Moment ukoll importanti meta nitkellmu dwar l-iżvilupp eh, tal-Unjoni fil-qudiem jumejn qabel is-summit ta' Bratislava Għanna issa opportunità fil-Parlament flimkien mal-Kummissjoni sabiex inresqu xi messaġġi dwar eh, kemm għandna bżonn ikunu deċiżivi. Xaġa li teħtieġ l-Unjoni. Jina naf li inti flimkien mal-kollegi tiegħek ħdimtu bisħieħ fuq dan id-diskors u bekk aħna nistgħu nisimawk u nistidnuk tieħu postok biex tindirizzana. So Thank you. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Präsident, Signori, membri tal-Parlament Ewropew, Presidenza tal-Kunsil, kollegi, sena ilu, settembru 2015, Id-diskors tiegħi dwar l-istat tal-Unjoni Ewropea jiena semmejt illi l-istat tal-Unjoni kien għad x'tagħmel bħala Unjoni, jiġifieri xi ħaġa li ma tapplikax biss però għall-Ewropa, però ridna nammettu wkoll illi ma kenix biżejt Unjoni hawnhekk fl-Ewropa u minkejja l-progress li sar xorta waħda din il-ħaġa tapplika. L-Unjoni Ewropea għat miex maquda bizzejiet. Kien hemm xi titjib. Pero punti oħra baqgħu l-istess u dan du wkoll x'jaqsam mal-kriżi fl-Unjoni Ewropea. Hemm wis oqsma fejn aħna b'mod spontanju jew le ma nkunux nistgħu niksbu eh, lan li nixtiequ niksbu. Ħafna drabi l-interessi nazzjonali qegħdin jitpoġġew fuq quddiem. L-integrazzjoni Ewropea ma tistax iċċedi għall interessi ta' l-istati membri individwali. L-Ewropa ma tistax issir post fejn aħna nilqaw kollox u li aħna nsiru wis omogeni u allura aħna wara kollox idu niftakru fid-diversità tagħna. Il-Kummissjoni m'għandix l-intenzjoni illi tinjora jew teħles minn nazzjonijiet ma nixtiequx indajfu bl-ebda mod l-istati membri irridu nibnu. Nixtiequ Ewropa aħjar. L-Ewropa mhux qed taqbad id-direzzjoni ta' nazzjonalizzazzjoni ma tistax issir żona nazzjonalizzata b'dan il-mod. Iżda, hemm diviżjonijiet hemm barra u ħafna drabi il-frammentazzjoni teżisti fejn neħtiġu aktar sforzi minnaħat tal-Unjoni. Dana bekk iħalli lok għal populizmu u din hija xaġa li ma nistgħux naċċettaw li ġdi mhix soluzzjoni, għal kontrarju l dana jfisser li se qed noħolqu aktar problemi. Bil-populizmu għawek iridu nipproteġu lil nafusna minn din is-sitwazzjoni. Es ist mehr denn je Zeit, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Wasal il-waqt berk. Issa minn qatt qabel illi tassew nanalizzaw is-sitwazzjoni. Il-qatt għadu qed jilħaq livelli wisqolin għalkemm bejn l-2013 u llum 8 miljun impik eh, ġdid ġew ukoll maħluqa. Bekk eh, l-impjegi qegħdin dejjem jiżdiedu. Iżda l inġustizza soċjali qed tissokta u allura neħtieġu Issa nibdew naħdmu għabbażi tal-ġustizzja soċjali u l-ugwaljanza. Naħdmu wkoll fuq l-aspett enerġetiku. L-Ewropa mhux soċjali biżejjed, dan huwa punt li rridu nsemmuh. Die Schuldenstände in der Europäischen Union sind auch nach wie vor zu hoch. Id-dejn fl-Ewropa ukoll għadu fuq livelli wis oljin fl-Ewropa. U dan minnke għal-fatt illi rajna tnaqqis fir-rata tad deficit minn 6.2 inżilna l-1.9. U allura ma nixtiequx naraw patta flessibilità. Naħseb illi neħtieġu nuru flessibilità intelligenti meta napplikaw dana kollu biex bekk ma naqtawx jew b'xi mod ma nxeklux it tkabbir Naħseb neħtiġu wkoll illi inqisu lil dawk illi qegħdin josservawna mill-bot il-msieħba tagħna l-bib tagħna madwar id-dinja illi jiddispjaċihom bil-Brexit u issa qegħdin jaħsbu jekk forsi dan huwiex il-bidu tad disintegrazzjoni tal-Unjoni. Ippermetu li ngħid hawnhekk illum illi nirrispettaw u fl-istess waqt jiddispjaċina bid-deċiżjoni tar-Renju Unit. kollu l-Unjoni Ewropea mhijiex friskju. Wir wären froh, wenn uns das britische Austrittsgesuch möglichst bald erreichen würde. Aħna konna kunu kontenti li kiku it-talba għal Brexit, għanzi, aħna nitu pjaċir naraw illi it-talba tal-Brexit issir mal kemm jista' jkun biex bekk nkunu nafu eżattament se jiġri u se nagħmlu allura. Relazzjonijiet tagħna mar-Renju Unit li għandhom jibqgħu relazzjonijiet ta' biberija, però għandhom jaqdu issa u jieħdu eh, għamla oħra. Bekk, dawk illi jaċċettaw illi għandu jkun hemm aċċess ħieles għal persuni għal prodotti biss jista' jkollhom aċċess ħieles għas-suq intern ma jistax ikonna sitwazzjoni fejn wieħed jażel minn menu L-imsieħba tagħna kemm il-darba saqsu jekk l-Unjoni Ewropea għadiex pożizzjoni illi tidħol f'dejmit ta' kummerċ fuq livell internazzjonali. Aħna għandna ftajmit ta' kummerċ ma' 140 pajjiż madwar id-dinja u jiena ovvjament minixi fanatiku fuq din il-kwistjoni kollu nemmen illi ma nistawx ninjoraw l-impatt ta' dana kollu fuq il-kummerċ. Il-kummerċ barra kollu ifisser aktar xogħol, aktar impiegi. 30 miljun impjieg fl-Ewropa jiddependu fuq l-esportazzjonijiet. Wieħed minn kun seba' impjiegi fl-Ewropa jiddependu fuq l-esportazzjonijiet lejn bnadi oħra fid-dinja. Biljun aktar fil-volum ta' esportazzjoni qed joħloq 4,000 impjieg ġodda fl-Ewropa. U allura jiena tassew nappoġġa il-ftehim ta' kummerċ mal-Kanada għallux huwa l-aqwa ftehim ta' kummerċ l-aktar wieħed progressiv li għadħanna liħ. Die Garantien, die wir brauchen, können Il-garanziji li neħtieġu jistgħu jiġu speċifikati fil-proċeduri differenti ta' ratifikazzjoni. Nistaw u kol neliminaw it-ħassib li jeżisti, iżda ma nistawx eh, reġaw lura l-imsiħba tagħna madwar id-dinja, partikolarment eh, fl-Stati Uniti u fiċ-Ċina, iżda fil-ġejjini u kol fl-Indja u fil-Ġappun. Din u kol eh, jgħajmu dubji dwar il-bidla fil-klima, il-ftejim ta' Pariġi dwar il-bidla fil-klima, dan u ftejim vinkolanti U ċertament, għana ma kienx eh, tassew jiġi fisseħ minna l-Unjoni Ewropea, aħna konna dawk li xprunajna dan il-ftajim u aħna u kol għamilna pressjoni fuq oħrajn biex jitu azzjoni. U bekk, bżonni li nżdu passi għalix ftit stati membri tal-Unjoni Ewropea ħadu passi sissa u bekk qegħdin nitolbu li stati membri sabiex jirratifikaw il ftehim ta' Pariġi. Basikament, l-inkaxkru saqajna dwar ratifikazzjoni jfisser li nkunu qegħdin indajfu l kredibilità tagħna fuq livell internazzjonali u bekk nikdru ridikoli. Basikament, ir-rabtiet ta' bejnietna L-interazzjonijiet tagħna jiddependu fuq dan kollu, maħniex l-Istati Uniti tal-Ewropa. Id-diskors li jiena qed nagħmel hawnhekk illum ma nistgħux inqablu bl-ebda mod ma' l-istqarrija tal-Istat tal-Unjoni tal-President tal-Istati Uniti. Aħna aktar ehm, differenti fl-Ewropa, għandna diversità fl-Ewropa. Forsi dinja xaġa li ma tiftehmx sewwa minn kif suppost, però wara kollox dana kollu sawwarna bħala Ewropa. U allura ti mhix raġuni għalina issa eh, li nagħmlu l-affarijiet iktar komplikati u aktar diffiċli biex nifhmuhom. Ewropa impenjata teħtieġ il-kuraġġ. Iżda neħtieġu wkoll nitkellmu determinazzjoni dwar l-Ewropa fil-parlamenti nazzjonali tagħna, mhux biss hawnhekk fil-Parlament Ewropew. In Brüssel laut ja und um so, so tun, als wäre man. Fi Brussell? Aħna namlu ta' berruħna illi ma konniex prezenti meta t deċiżjoni konġunti, nkunu qegħdin eh, ovvjament nkunu uh, innaqsu mill-loġika, ma nkunux qed ikunu koerenti, bekk iċ-ċittadini Ewropej eh, ma nistawx iktar nibqgħu nitqu bihom irridu indirizzawhom direttament. Għaliex l-Ewropej ma jridux eh, din lejra bejn l-istituzzjonijiet differenti. Iċ-ċittadini jistennew illi jaraw riżultati ċari mill-Ewropa li għandhom jiġu implementati fin waqtum. U allura irti kon nazzjonijiet konkreti Ewropej għat 12 xahar li ġejjin. Għaliex jina najmen illi 12 eh, xahar ta' li diħlina li jom huma essenzjali jekk irridu nelbu id-diviżjonijiet bejn il-vant u l-punent. il vant u l ponent il vant u l punent illi issa edin ikunu evidenti f'dawn l-aħħar xhur. U allura irridu nuru li nistgħu nieħdu azzjoni deċiżiva fuq kwistjonijiet importanti. Irridu nuru lil dinja illi l-Ewropa wara kollox għada forza illi tista' tieħu azzjoni konġunta. Bekk hemm bżonn illi nibdew naħdmu. Jiena batt itra b'dan il-messaġġ lill President Schulz u lill Prim Ministru Fitzel Dalodu, jiġifieri s-sena li ġejja huwa żmien kruċjali biex inwasslu Ewropa ħjar li tħares u tibza għal ħajja Ewropea tagħti s-setat li ċittadini u biex bekk ikonna wkoll Ewropa li tiħu responsabilta. Jiena konvint illi il motta ħajja Ewropea hija xi ħaġa li għandna nożżuha. U għandi l-impressjoni li ħafna donnu minn sew xi tfisser illi tkun Ewropew. Xi fisser li tkun parti minn din l-Unjoni Ewropea? Unjoni ta' Ewropej li niftakru għalfejn nazzjoniet Ewropej għażlu li jaħdmu flimkien. Li niftakru għalfejn aħna ċelebrajna solidarjetà anki f'Varsavja fl-2004 meta kien hemm l-adeżjoni anki tan nazzjoni Pollakka għaliex il-Polonja hija nazzjoni kbira. to remember. Bżonn niftakru għaliex il-bandiera Ewropea eh, tperpret b'gwerija f'Sevilja, f'Bilboa, meta il-demokrazija żgħar tal u ta' Portugal ukoll paraturija ta' solidarjetà. L-Ewropa hija mutur illi tista' tajn biex ikun hemm ir-reunifikazzjoni ta' Ċipru xi ħaġa li jiena qed nappoġġa ż-żewġ mexxejja ta' Ċipru. Hemm bżonn li ssir din ir-reunifikazzjoni u ssir issa. L-ewwel qabel kollox l-Ewropa tfisser is-slim. Mhix koinċidenza illi l-iktar perjodu twil ta' paċi fl-istorja miktuba ta' l-Ewropa bdiet bil-formazzjoni tal-Komunitajiet Ewropej. 70 sena ta' paċi dejjema fl-Ewropa f'dinja fejn hemm erbajn konflitti armati illi ovvjament eh, mitu 200.000 persuni sena wara sena. Għanna id-differenzi ta' bejnietna etni ġildu imma niġildu bil-klim u nsibu soluzzjoni għal konflitti tagħna madwar mejda mhux fit trinċe U għalhekk li tagħmel parti tal- l-imġiba tagħna tal-mod kif ngħix mal-valuri tagħna tal-libertà, demokrazija, stat ta' dritt. Aħna bħala Ewropej ma nistawx qatt qatt naċċettaw li ħaddiema Pollakki jiġu e, forsi miqtula fil-triqat eh, ta' Essex. We Europeans stand. Aħna Ewropej nżommu sot kontra l-pina tal-mod u l-Ewropej ukoll jemnu fuq sistema ta' ġustizzja effettiva. Sistema bħal din tappoġġa it-kabir ekonomiku u għalhekk l-Ewropa tippromovi u tiddefendi l-istat tad dritt kullum kien fl-Ewropa. Li tkun Ewropew tfisser illi ikollok id-dritt illi data personali tiegħek tiġi mħarsa minn regoli stretti għax l-Ewropej ma jridux li xi ħadd jirreġistra il-moviment eh, tiegħu jew xi kumpanija li tagħmel hekk. U għalhekk il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni f'Mejja ta' din is-sena qablu fuq Common European Data Protection u għax il-privatezza fl-Ewropa tottal ħafna. din. Li tkun Ewropew tfisser ukoll illi jkun hemm sitwazzjoni ndaqsa l kulħadd illi l-ħaddiema jkollhom l-istess paga għall-istess xogħol fl-istess post. U għalhekk il-Kummissjoni iżżomm mal-proposta fuq l-direttiva fuq l-iskerament tal-ħaddiema Is-suq intern mhuwiex il-post fejn il-ħaddiema jistiġu sfruttati jew sottomessi għal livelli iktar baxxi soċjali minn x'imkien ieħor aħna maħniex il-Wild West, ġifieri ma rridux però dumping soċjali. Kif Kifat livell indaqsa l kulħadd u dan ifisser li l-konsumaturi fl-Ewropa jiġu mħarsa kontra l-kartels u kontra l-abużi minn kumpaniji b'setat kbar u kull kumpanija tkun kbira jew żgħira kemm tkun għandha bżonn tħallas it-taxxa fejn tagħmel il-profitti tagħha. Jiena kont wetkom illi l-Komissjoni tiegħi se tiġġieled kontra l-evażjoni tat-taxxa u ħafna minnkom ma emnunix imma aħna dan qed nagħmluh qegħdin noħorġu bir-riżultati l-Kummissjoni qed tiġġieled kontra l-evażjoni tat-taxxa u għandha r-riżultati biex tipprova dana kollu. Li tkun Ewropew tfisser illi tiddefendi l-industrija tal-azzar tagħna diġà għandna 37 miżuri ta' sussidji ta' antidumping biex inħarsu l-industrija tal-azzar tagħna kontra l-kompetizzjoni inġusta ma bżonn nagħmlu ferm iktar għax produzzjoni eċċessiva f'ċerti partijiet tad-dinja qed tipperikola dawn l-industri dawn il-kumpaniji tagħna u qed tipperikola wkoll il-postijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tal-azzar tagħna u għalhekk jiena dis-sena mor darbtejn fiċ-Ċina biex nindirizza l kwistjoni ta' produzzjoni eċċessiva u għalhekk il-Kummissjoni wkoll proponiet li tbiddel il-regola tal-Duty Rule. Aħna namlu appell l-Istati membri kollha biex appoġġaw il-Kummissjoni biex insaħħu id-difiża tagħna f'dan il-qasam. Mar ma nkunux inġenwi mal-kummerċanti ma jkunu nistgħu nirrispondu b'ton sot kontra dan id-dumping bħal ma qed jagħmlu l-Istati Uniti. Din hija parti mill- minn kif ngħixu aħna bħala Ewropej nixtieq ovvjament nżomm l-agrikoltura aħna dejjem se niddefendu l-bdewa tagħna speċjalment meta jgħaddu minn momenti diffiċli ħafna bħal mu l-każ illum. Is-sena li għaddiet is-settur tal-produzzjoni tal-prodotti tal-ħalib kellu produzzjoni mir Russja għalhekk il-Kummissjoni mobilizzat miljun euro bħala appoġġ għal Eh, bdiewa fil-produzzjoni tal-ħalib biex tgħinhom jiġu fuq saqajja għax ma nistax naċċetta illi l-ħalib ikun eh, prezz iktar baxx mill-ilma. U għalhekk li tkun Ewropew tfisser illi tagħmel parti mill-euro u anke fil-kriżi din moneta ġiet protetta ċifiri aħna għandna munita fuq livell dinji u tagħti benefiċċji ekonomiċi x'imdaqiet inviżibbli. Hemm xi 50 biljun euro bħala tfaddil din is-sena bħala pagamenti ta' interessi u dan grazzi għal politika ta' monitoraġġ tal-ECB. 50 biljun iktar li l-gvernijiet hemm bżonn jinvestu fl-ekonomija. Qed nitkellmu fuq 50 biljun euro li jistgħu jiġu użati. U għalhekk il-rapport tal-ħames presidenti fuq eh, din iż-żona ta' l-euro turi l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li tiżżomm sod magħha. I wish Nixtieq illi forsi nfakru da kollu ta' sikwiet fejn kun hemm politiki eletti li jieħdu l kelma L-Unjoni Ewropea mhux biss għandha iżżomm il-mod kif ngħixu imma tagħti seta' lil dawk li qed jgħixu fiha din id-dinja tagħna għax għandna bżonn ngħixu fl europ li tagħti seta' li ċittadini tagħna l-ekonomija tagħna u llum it-tnejn huma diġitali. Teknoloġija diġitali u l-komunikazzjoni diġitali it-tnejn qed jitlu f'kull aspett tal-ħajja ta' kuljum tagħna jitolbu biss aċċess għall-internet ta' veloċità għolja għandna bżonn nkunu konnessi. L-ekonomija għandha bżonn tkun konnessa, in-nies għandhom bżonn ikunu konnessi. U għandna bżonn ninvestu f'din il-konnettività. Iktar, u għalhekk illum il-Kummissjoni qed tipproponi riforma għal swieq tal telekomunikazzjoni nixtiequ noħolqu għafa ġdid legali illi ikun jista eh, jippermetti l-investimenti din il-konnettività. L-intrapriża għandhom bżonn ikunu jistgħu jippanaw eh, l-investiment tagħhom fl-Ewropa l-20 sena li ġejjin għax l-Ewropej jekk jinvestu f'networks ġodda u servizzi ġodda dan huwa diġà wieħed 3 miljun postijiet tax-xogħol fit-13 snin ġejjin. U l-konnettività hemm bżonn tkun ta' benefiċċju għal kulħadd u għalhekk il-Kummissjoni qed tipproponi illi ikun hemm 5G spjegata mal-Unjoni Ewropea kollha sa l-2025 u għalhekk dan għandu l-potenzjal li joħloq xi żewġ miljuni postijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Kulħadd jieħu l-vantaġġi minn din il-konnettività. Ma jimpurtax fejn wieħed joqgħod jew kemm jaqla. U għalhekk nipproponu llum illi kull raħal kull belt ikollu uh, wireless internet access u anki fil-ħajja pubblika sal-2020. Id-dinja ssir iktar diġitali kif qed innajdu imma għandna bżonn ukoll illi l-artisti tagħna dawk li jaħdmu fid-dinja tal-kreattività biex huma jkollha seta' f'idejhom ukoll għax huma tassew eh, aħna kburin eh, bihom hija professjoni li tkun artista u nixtieq lill ġurnalisti, l-pubblikaturi, l-awturi, illi tħallsu ġustament għall-opri tagħhom eh, fil-studios tagħhom, fil-soġġorni tagħhom u jkunu publikati permezz ta' xi link fuq il-web anki regoli ta' copyright u kol tal-awtur qed inħarsuhom u qegħdin nimxu għal dan lan, lejn dan lan biex nilħuh. Issa, illi natu mbottatura l-ekonomija Ewropea tfisser li ninvestu mhux biss fil-konnettività ma fil-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Il-plan ta' investiment ta' 350 biljun euro diġà tfisser 61 eh, biljun investiment din is-sena ġifiri hemm xi elf startups su SMEs issa ħadu self u da grazzi għal Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku. U issa se morru pass lilin, illum nipproponu il nirdoppjaw it-tul tal-fondi u nirdoppjaw il-kapaċità finanzjarja. B'appoġġ tagħkom niżguraw ruħna illi il-fond ta' investiment tagħna se joffri għalmenu 500 biljun, ġifir nofs triljun investiment sal-2020 u nkunu nistaw morru li lin u naslu għal 630 biljun sal-2022. Ovjament, il-kontribuzzjoni tal-Istati membri jkunu nistgħu naslu hemmhekk pass iktar maġġel. Dawn l isforzi kollha biex nattiraw l-investimenti privati għandna bżonn ukoll noħolqu l-ambjent ġust adattat għall-investiment. Il-Banek Ewropej qegħdin issa eh, situazzjoni aħjar milli kienu stinilu u dan grazzi għall isforzi konġunti fuq livell Ewropew. L-Ewropa għandha bżonn il-banek tagħha u l-ekonomija tiddependi kważi totalment fuq il-kreditu bankarju għal stabilità finanzjarja u ma tantx huwa tajba l-kummerċ kif rajna fir-reċessjoni fil-kriżi finanzjarja u għalhekk issa huwa urġenti illi inħaffu l il pass fuq ix-xogħol fuq il-Capital Markets Union. Il-Kummissjoni qed toħloq roadmap konkret qudiemkom illum. Capital Markets Union se trendi sistema finanzjarja tagħna ferm iktar reżiljenti. Se tagħti l-kumpaniji iktar aċċess faċli u diversifikat għal finanzament Timmaġinaw li ntkom għandkom startup u l bank jirrifjuta li selfek il-flus imma issa l-alternattivi huma limitati ħafna. Il-Capital Market Union sa tagħtikom alternattiva e jun vitali għall finanzjament biex jgħinu l-startups għal venture capitals anki u għal finanzjament ta' dawn il-venture capitals. Ħen nisemmi biss eżempju. Il-proposta tagħna fuq is securitization ilha fuq il-mejda tal-koleġislaturi għal kważi sena. Għandha potenzjal għal xi 100 biljun euro ta' finanzjament addizzjonali għal intrapriżi Ewropej u għalhekk jekk ġobkom ħenħaffu l-adozzjoni tagħha. Il-pjan ta' investiment tagħna eh, għamlet aħjar milli l-istennijiet hawnhekk fl-Ewropa u issa sem noħduha fuq livell dinji Illum se nagħtu bidu għal pjan ta' investiment ambizzjuż għall-Afrika u għall-viċinat li għandu l-potenzjal li jġib miegħu 44 biljun f'investiment u sa 80 biljun Eh, euro ta' investimenti kif hemm il-kontribuzzjonijiet mill-Istati membri biex hekk nakkompanjaw l-iżvilupp tagħna bħala għajnuna u nindirizzaw waħda mill-kawżi tal-eruq tal-immigrazzjoni bejt kabir ekonomiku fil-pajjiżi ta' żvilupp eh, l-iktar livell baxx mill-2003 din hija kruċjali għax il-pjan se jagħti l-ħajja lil dawk il-persuni li issa jkunu imbuttati jieħdu vjaġġi perikolusi biex jippruvaw uh, dinja aħjar, ħajja aħjar. Hemm bżonn li jekk nagħmlu. as much as we invest jekk aħna ninvestu f'dawn il-kundizzjonijiet biex ntejbu il-kundizzjonijiet tax-xogħol, għandna bżonn ninvestu wkoll biex nirrispondu għal kriżijiet umanitarji. U iktar minn ħaġa oħra għandna bżonn ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna. Jiena ma nistax ma nistax naċċetta illi l-Ewropa tkun il-kontinent tal-qat fost iż-żgħażagħ. Jiena ma nistax naċċetta u ma rridx naċċetta illi Mista naċċetta illi ġenerazzjoni waj tkun dik l-ewwel waħda 70 sena li tkun iktar fqira mill-ġenituri tagħha għalhekk dan huwa wkoll dmir tal-gvernijiet nazzjonali, ovvjament ma tagħmlux parti naf, imma il- l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġa dan l-isforz u l-isforzijiet tagħhom tal-gvernijiet nazzjonali, aħna dan qed nagħmluh permezz tal-Jud Garanti li bdiet it-tliet snin ilu, il-Kummissjoni tejbet l-effettività tal-Jud Garanti iktar minn 9 miljun persuni illi eh, sabu posta x xogħol dan nagħmluh minħabba l-Unjoni Ewropea u tal-apprendistat għax l-Unjoni Ewropea għal dawk li hu l-apprendistat setaw jilħqu wkoll in-nies li qegħdin fl-iktar żoni imbeda u zazah li iktar għandhom bżonn. L-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi biex toħloq opportunitajiet ta' zazah. Hemm ħafna żgħażagħ li soċjalment huma impenjati li jixtiequ jagħtu kontribuzzjonijiet lill soċjetà u juru solidarjetà. Il-kelma solidarjetà tidher 16-il darba fit-trattati. Il-Baġit Ewropew tagħna huwa l prova ħajja tal-espressjoni ta' solidarjetà l-Ewropa wkoll fiha nifisha u għandna dejjem nagħtu sinjali ta' solidarjetà ma meta niġu għall ġestjoni tal-kriżi tar-refuġati bdejna naraw is-solidarjetà. Jina perswas illi hemm bżonn ta' ferm iktar solidarjetà u naf ukoll illi s-solidarjetà hemm bżonn tkun waħda volontarja trid tiġi mill-qalb ta' dak li jkun ma tistax iġġel li dak li jkun ma tistax timponija. U għalhekk jiena qed inħeġġeġ lill presidenza tal-Islovakkja illi tkun tista eh, teqred dawn id-differenzi bejn dawk illi tiżommu lura eh, milli jintegraw ir refuġjati fis soċjetajiet tagħhom u dawk li huma konvinti bħalma jien jien illi il-sem ġust fil-reinstallazzjoni u kif ukoll fil-rilokazzjoni huma essenzjali. I am asking a strong and immediate action. Għanna bżonn ukoll azzjoni immedjata mill-Greċja kif ukoll l-Unjoni Ewropea biex inħarsu il minuru mhux akkumpanjati. Jekk dan ma tagħmlux Unjoni Ewropea tkun qed tmur kontra l-valuri storiċi tagħha. In the same spirit. Bl-istess mod il-Kummissjoni illum qiegħda tipproponi illi eh, tagħmel pjan ta' solidarjetà ġdid fejn inkun nistgħu ngħinu hemm l-iktar bżonn biex nirrispondu wkoll għal sitwazzjoni ta' kriżi bħal dik tal-refuġjati jew inkella t terremot riċenti fl-Italja. Nixtieq illi sa l-ewwel sal-2020 naraw l-ewwel 100,000 żagħżugħ jieħu sehem f'dan il-programm. B'dan il-mod dawn iż-żagħżugħ ikunu jistgħu jużaw il-ħiliet tagħhom jiżviluppaw u jagħmlu wkoll esperjenza umana li manda l-ebda prezz. Sur President, Signuri, Signuri tal-Konsil, l-Europa illi t-proteġi hija Europa li se defendi fl-intern u fl-estern ta' territorju tagħha għandna bżonn niddefendu din hija ħaġa assoluta, nindefendu ruħna kontra terrorizmu mill-2004. L-Ewropa kellha iktar minn 30 attakk terroristiċi u 14 biss din is-sena. Jiġifieri aħna bqajna nuru s-solidarjetà fis-soba tagħna ma nibżonn nibqgħu maqudin fit-tweġiba kollettiva tagħna. Għax nafu illi aħna nibżonn nibqgħu fidili għal valuri tagħna għal valuri ehm, demokratiċi tagħna, tolleranti tagħna u nur li terroristi illi m'għandhomx mhux se jkollhom iċ-ċans illi jippruvaw jattakaw dawn il-valuri tagħna. Imma din it-tolleranza din it-tolleranza li hija tagħna ma tistax tkun għaskapitu tas-sigurtà tagħna. U għalhekk il-Kummissjoni mill-ewwel ġurnata tagħti il-priorità għas-sigurtà. Aħna għadna illi um, ehm, ikunem pena għal turisti li jiġu lura fuq territorju Ewropew ħadna miżuri b'saħħithom ħafna kontra l-użu tal-armi tan-nar u l-finanzjament ta' turizmu. U ħedimna wkoll fuq l-internet. Imħabba dak li għal propaganda terrorista u aħna ġilidna kontra radikalizzazzjoni fl-iskejjer fil-ħabsijiet fl-Ewropa. Imma Ovvjament għad fadanna ħafna x'namlu. Għanna bżonn inkunu nafu li huma l-individwi illi jaqsmu il-frontieri tagħna u għalhekk qed niddefendu l-frontieri tagħna blajnuna tal-Aġenzija l-ġdida tal-Assisa tal-Kosta tal-Frontieri. Frontex għandha fidea iktar għanna ħafna minn ehm, daw in-nies li qegħdin fil-Bulgarija u fil-Greċja u l-istituzzjonijiet Ewropej u l-istati membri għandhom bżonn jikkollaboraw rib ħafna biex ikunu jistgħu jaslu għall-implementazzjoni tal-Aġenzija l-ġdida jiena nixtieq nara skjerament minn Ottubru tal-menu 200 um, 200 uffiċjali oħra u kif ukoll vetturi u tamir fil-frontiera bejn il-Greċja u l-Bulgarija. Aħna nindefendu wkoll il-frontieri tagħna għal kontroll stritt strett għal dawk li jaqsmu l-frontiera skont modalitajiet adottati minn issa sa eh, l-aħħar tas-sena u ġifieri kull derba illi persuna tidħol fl-Unjoni Ewropea jew tħalli t territorju tagħha ikun hemm reġistrazzjoni tad-data tal-post kif ukoll ir-raġuni li tispjega dan iċ-ċaqli u dan il-moviment. U minn issa sa Novembru aħna nipproponu Sistema Ewropea ta' Informazzjoni tal-Vjaġġi tal-ivvjaġġar, iġifieri sistema awtomatizzat illi jiddetermina min qed jivvjaġġa u d-destinazzjoni wkoll. B'dan il-mod, aħna nkunu nafu min qed jivvjaġġa lejn l-Ewropa qabel ma din il-persuna tasal fl-Ewropa. Is-sigurtà tal frontieri timplika wkoll li nagħtu l-priorità għall-iskambju tal-informazzjoni u tal-intelligence u għal daqstant aħna qegħdin ninsaħħu l Europol hija l-eċenzija tagħna għal dawn eh, li taqbad ftit mal-forzi tal-ġrida kontra l-ksur tal-liġi eh, fl-Ewropa u ntuwa miżuri addizzjonali li tant għandha bżonn. Hawnhekk ukoll għanna bżonn li konna l-mezzi li jkunu eh, fuq l-istess livell bħal ambizzjoni tagħna. L-Ewropa li tipproteġġi għandha bżonn tiddefendi l-interessi tagħha li mill-frontieri tagħna. U l-fatti jitkellmu biċ-ċar u għalhekk il-bżonn isir iktar eh, jikber kull jum anki mill-għal demografiku u ekonomiku. U għalhekk jekk nixtiequ inżommu l-influenza tagħna fuq livell dinji huwa ovvju illi flimkien biss aħna nkunu nistgħu tassow noddu u għal daqstant anki jekk l-Ewropa hija gburija li hija seta eh, li miex waħda kanita imma mhux biżejjed f'dan il-viċinat tagħna li qed issir ferm iktar perikolus ħarsu lejn il-konflitt fis-Sirja. Il-konsekwenzi ta' dan il-konflitt għall-Ewropa huma immedjati imma fejn hi l-Unjoni? fejn huma l-Istati membri tagħha fin-negozjati fid-dawl ta' soluzzjoni għal dan il-konflitt. Federica Mogherini, ir-rappresentant Olja u viċi-president tal kummissjoni qed tagħmel eh, xogħol ekstraordinarju dan mhux biss il-parir tiegħi, imma jsir Ministru tal-Affarijiet Barranin i illi se tkun tista i illi u qed nitkellem hawnhekk dejjem fuq Federika tiġbor dawn il-forzi diplomazija biex tkun qed tista jkollha eh, naqra pis fuq il-livell tan negozjati internazzjonali u għalhekk jiena nappella llum illi niżviluppaw strateġija Ewropea għas-Sirja. Federica hemm bżonn li kollha eh, siġġu fil-mejda ta' negozjati fuq il-futur tas Sirja. L-Ewropa, sinjuri, hemm bżonn ferma ruħa iktar. Dan huwa iktar minnu għal politika ta' difiża tagħna l-Ewropa ma tistax tkompeti permetti illi tiddependi biss mill-militari ta' pajjiż individwali. Aħna flimkien għandna bżonn ikunu responsabbli għall protezzjoni tal-interessi tagħna. F'dawn l-aħħar għaxar snin aħna parteċipajna għal iktar minn 30 missjoni militari ċivili tal-Unjoni Ewropea. Imma mingħajr mata permanenti ma nistawx inkomplu b'mod effiċenti għandna bżonn illi ikonna għaf eh, kwartier ġenerali uniku fl-Unjoni Ewropea. għandna bżonn ukoll norjentaw ruħna għal forzi militari komuni li fċerti każi wkoll ikollhom xaqsmu l-Unjoni Ewropea. Dan jitfit mal-NATO. Iktar difiża Ewropea ma tfissirx inqas difiża jew inqas solidarjetà transatlantika. Mill-perspettiva strettament ekonomika, il-fatt illi r-resursi militari tagħna jkunu maqudin dan huwa ġustifikat biċ-ċar u skont il-kooperazzjoni u l-oqsma ta' kooperazzjoni sissa għandna xi bejn 20 u 30 biljun euro inofquhom għal dawn l-affarijiet għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. Iva, għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa minn din il-perspettiva biex hekk nigarantixxu biex nigarantixxu il-solidità tad-difiża Ewropea. L-industrija Ewropea tad-difiża hemm bżonn turi inna l-innovazzjoni u lek aħna se nipproponu qabel l-aħħar tas-sena il-ħolqien ta' Fond Ewropew għad-Difiża biex nagħtu mbottatura attiva għall riċerka u għall innovazzjoni it-trattat ta' Lisbona jippermetti lill istati membri dawk li jixtiequ illi jkun jistgħu jiġbru flimkien il-ħiliet tagħhom ta' difiża f'għamla ta' kooperazzjoni li tkun waħda strutturata u permanenti. Qed naħseb illi wasal il-waqt illi nużaw din il-possibilità. Sur President, l-aħħar punt li nixtieq nittratta għandu x'aqsam mar responsabilità kollettiva tagħna. Nagħmel appell, appell l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea eh, mill-Istati Membri tagħna illi jerfgħu iktar responsabilità. Aħna għandna bżonn intemmu hawnhekk din il-ħaġa fejn is-suċċess nazzjonali u l falliment Ewropew għaxek li l-proġett komun tagħna mhux se jkompli għaddej. L-Ewropa hemm bżonn tkun spjegata aħjar jiena sens il l-kummissarji kollha li jmorru fil-ġimgħat li ġejjin lill-Parlamenti Nazzjonali u e, jitkellmu fuq id-dibattu tal-Istat tal-Unjoni. Bil-mandat tiegħi il-kummissarji marru iktar minn marru ħafna fil parlamenti nazzjonali u eh, nixtieq illi imorru iktar iżuru eh, dawn il-Parlamenti Nazzjonali biex ikun jistgħu jispjegaw l-iktar l-operat tagħna. Biex hekk aħna nkunu nistgħu nispjegaw dak li qegħdin nagħmlu. U għalhekk il-Kummissjoni waħda politika iva illi ovvjament eh, nħarsu ir-realtà kif inhi, ma l-ewwel il-Kummissjoni hemm bżonn tkun waħda illi tisma liċ ċittadini tisma il-parlamenti nazzjonali, tisma lill istati membri u aħna qegħdin nisimgħu iċ-ċittadini tagħna. U rridu nagħmlu hekk ferm iktar. X'imdaqqiet isnom jasbu li jiena xi ħabsi fil-Palazz tal-Berlemont. U għet nigverna imma jekk jaħsbu xi illi jiena jgħatemmek hemmhekk illi nitħallas tajb però ma nismax l-oħrajn wara ħajja politika tant twila jiena kull jum, kull jum nitkellem ma' ċittadini dan huwa l-obbligu tagħna il-koll. Il-Kummissjoni kif kont stqarrejt ritirat l-oppożizzjoni tagħha tal-sentejn biex minn 80% fil-mija tkun tista' tqabbel mal-ħames snin ta' qabel u kien hemm rieżami dettaljat tal leġiżlazzjoni fis-seħħ. Għax meta aħna niffokaw fuq l-oqsma fejn l-Ewropa tista' tassew tagħti valur miżjud aħna nkunu kapaċi illi l-Ewropa tkun spazju fejn ikun hemm solidarjetà u s-sussidjarjetà jabdu id-fit U, għal daqstant, il-politika l-Komissjon tfisser illi insowu l-izbalji teknokratiċi tal-passat. Il-Komissjoni, il-Parlament Ewropew u il-Kunsil flimkien deċidew illi neħu per eżempju tar-roaming eh, u aħna zammejna mal-weda tagħna u għalhekk tas-sajf is-servizzi tagħna hekk għamilna. Dan il-proġett ovvjament kellu bħala tlu intenzjoni tajba kien tajjeb ukoll fuq livell tekniku imma ma, ma korrispondix għal wedit. U fil-ġimgħat li ġejjin se taraw li kun hemm proġett ġdid ferm aħjar. Meta tivvjaġġaw fl-Ewropa bil-mobile tagħkom trid tħosskom iskom qegħdin id-dar kullimkien fejn tkunu fl-Ewropa. Nala billi najt illi meta wieħed jerfa' responsabilta ifisser illi wieħed jirrispondi għall-atti tagħna qudiem l-elettorat. U għalhekk jiena se nipproponi illi nbidlu ir-regola illi waħda assurda skonti li tixtieq illi l-kummissarji għal għal li jirrepresentaw ruħom iridu jirnunċaw għal funzjonijiet tagħhom. Ovvjament il tagħhom ma jagħmlux hekk meta jippreżentaw ruħom u l-Kummissarji laqas għandhom bżonn jagħmlu hekk hekk tassew nixtiequ kommissjoni responsabbli u qrib ta' ċittadini għandna bżonn inħeġġu l-kummissarji illi ovvjament jintaqgħu mad-demokrazija mal-elettorat permezz tal-elezzjonijiet. Sur President, jiena Zazuh palmu il-proġett Ewropew li se jasal għal 60 sena eh, f'Marzu ta' sena anzi kemm xejn ixjaħ jiena. Minn hekk jiena għext dan il-proġett Ewropew u jiena dedikajt ħajti għalih. Jiena konvint u qatt ma żammejt lura. U misiri emmen fl-Europa f'din il-paċi kontinentali, drittijiet tal-ħaddiema u l-progress soċjali u kien fem kemm il-paċi fl-Europa kienet prezzjuża, kienet fragili u hu illi kien ovvjament eh, għamil il-gwerra anki jekk u ma tantx u ma rridx. Imma jiena nemmen fl-Ewropa għax missieri tani dan il-valuri imma aħna se nittrasmettu għat-tfal tagħna se nħallulhom bħala patrimonju unjoni fjakka mhux maquda illi nsit il-passat tagħha u m'għandix viżjoni għal futur it-tfal tagħna, sinjuri, jistħoqilhom aħjar minn hekk, jistħoqilhom Ewropa illi iżżomm il-ħajja tagħhom il-mod kif jgħixu kif biex inħarsuhom u għal daqstant aħna ċittadini wasal il-waqt illi l-istituzzjonijiet ukoll il-gvernijiet jerfaw kollha ir-responsabilità biex jibnu din l-Ewropa u nibnuha flimkien. Iva, naf, naf, illi ovvjament eh, meta nitkellmu fuq l-Ewropa eh, dejjem hemm min huwa ottimist u hemm min huwa pessimist. Dawk li jgħidu favur l-Ewropa u dawk li jgħidu kontra, imma l-Ewropa għandha missjoni anki fid-dinja, mhux biss f'dara, u bejn il-pessimizmu li jara biex l-iżbalji u l-ottimizmu illi jara kollox sabiħ u bat hemm ir-rieda, ir-rieda ta' dawk illi ma jibkux. Imma għandhom fl-ispirtu tagħhom biss dak li jiġu warajna. U għalhekk jiena nagħmel appell għal din ir-rieda tajba, ir-rieda ta' dawk illi ġo qabilna. Nagħmel appell li rrida tagħna stess li morru lilin mid-differenzi aħna nelbu daw id diskrepanzi ta' bejnietna u għalhekk aħna se nkunu ġudikati fuq il-forza tar-rida tagħna u din il-forza tal-konvizzjonijiet tagħna. It-tnejn għandna bżonn illi ndaħluhom flimkien. L-istorja ma se toqgħod tiftakar fina imma se tiftakar tal-iżbalji tagħna u għalhekk ma nkunux ħatja tal-iżbalji illi item lil ħolma Ewropea. Grazzi ħafna lil kulħadd. Xedu Grazzi. Ħafna l-President tal-Kummissjoni issa. Naddu l-kelma lill sur Weber fisem il-PPE. Mela, tkellimna fuq il-ġenerazzjoni zazzuwa fir-Renju Unit li jridu jkunu parti mill-Ewropa. Illum jiena wkoll nitkellem fuq il-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ. Kenna sajf sabiħ fejn kellna ħafna żgħażagħ illi jużaw is-servizz tal-Interrail bil-ferrovija u ma ħadmu flimkien ma' żgħażagħ oħrajn il-gazzetta Der Spiegel fil-Ġermanja għamlet intervista ma' dawn iż-żazax kien hemm żagħżugħ mir-Renju Unit li qal illi huwa vvota eh, biex jibqa' fl-Unjoni Ewropea u jħossu ħażin ħafna li l-Renju Unit se jkollu joħroġ mill-Unjoni Ewropea. L-Ewropa hija tama għal futur aħjar Matteo mill-Italja żagħżugħ staqs ġi mistoqs li ma pajjiż m'għandux ikun parti mill-Unjoni Ewropea u r risposta tiegħu kienet din. Din hija mistoqsija stupida m'hemm l-ebda pajjiż li nista' nsemmi. Din hija l-attitudni fost iż-żgħażagħ Ewropej u ma jridu futur eh, komuni. Xi ħaġa illi torbot mal-messaġġ tas-sur Juncker kif ukoll il-messaġġ mm, tagħna. Grazzi lil sur Juncker kif ukoll għal eh, Kummissjoni ġenerali għal futur perfett tagħha. Grazzi in-nies ma jridux illi ikollhom Ewropa maqsuma ma jridu jiffokaw fuq dak li tista' tagħmel l-Ewropa flimkien bħalma qal Sur Juncker dawn illum il-ġurnata rridu niddefendu il-stil ta' ħajja Ewropea kif ukoll id-difiża li xi ħaġa li ħan nindirizzaw din is-sena. Aħna para l-PPE e, l-istil ta' ħajja Ewropew huwa fil-qafas tal-identità tagħna aħna rridu nipproteġu l-Kristjanità l ruq tagħna u nixtiequ li dan jibqa' validu fil-futur. Ma nistawx inħallu l-Italja u l-Greċja indirizzaw il-problema tal-refuġjati weħidhom irridu ikonna iktar appoġġ għar riċerka l-investiment il-stil ta' ħajja Ewropew wkoll marbut mal-ekonomija soċjali illi jkun hemm taxxa ġusta għan negozji kollha fil-grupp tagħna aħna nappoġġjaw il-Sur Juncker fuq dan il-punt ukoll iridu nindirizzaw il-negozji fuq l-internet li daw ikollhom responsabiltajiet ta' taxxa tajbin ukoll il-tkabbir Meta jkollna esportazzjoni tajba aħna nkunu nistgħu nagħtu iktar impjiegi iktar tama lil żgħażagħ tagħna il-grupp tagħna konvint illi irdu naħdmu fuq dan l-istil ta' ħajja Ewropew huwa wkoll marbut mas sostenibilità xi ħaġa illi irridu jew kol marbuta wkoll mad-dejn xi ħaġa li rridu naqsu. l onesta it-Turkija hija pajjiż importanti, rridu nkunu ħbieb ma' Turkija, però ma nħossux li nkunu membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea. L-Ewropa hija wkoll hija wkoll kreattività u għalhekk eh, importanti li nsemmu drittijiet tal-awtur. Irridu niżguraw li inħarsu din il-kreattività anke fuq l-internet. Jiena semmejt numru ta' eżempji u xtaqt ngħid ukoll illi fil-futur importanti illi l żgħażagħ tagħna ntuhom rigal min-naħa tal-Unjoni Ewropea ħalli huma jkun jistgħu eh, jesperjenzawha din l-Unjoni fis-sena li jmiss. Din għandha tkun parti mill-ħidma tagħna ħajkonna dibattitu fi Bratislava u l-Kunsill Ewropew u jiena nixtieq nagħmel appell. Jiġifieri nitlob illi nifqu niġġieldu bejnietna eh, nwaqfu dan il-populizmu nieħdu r responsabilità għal dak li nistgħu nagħmlu aħna bħala Ewropej. Kollegi, eżempju f'din il-leġislatura il-Kunsil tal-Ministri jivvota 148 darba eh, Franza darba biss astjeniet il-Polonja u Republika Repubblika ċeka darba biss votat kontra eh, eh, xi deċiżjoni. Il-pija ħadd ma vota kontra u laqas kien hemm astensjonijiet u għalhekk ejja nieħdu responsabilità għad-deċiżjonijiet tagħkom spjegaw lura f'darkom id-deċiżjoni li tkunu ħadtu ejja nifqu il populiżmu Grazzi. importanti li politiċi jitkem fuq dak li jemnu, għavola jkun hemm oppożizzjoni kontrihom. Ejja nitalmu mill-żgħażagħ tagħna jafu x'inhi din l-idea komuni u jridu jiġildu favurija. U dik hija eżattament x'ridu nagħmlu aħna bejnietna wkoll. Grazzi. Vielen Dank. Das Wort hat für die Sozialdemokrat. Grazzi ħafna issa fissem l-essendi Isur Peter. President, inti Isur Juncker għamiltinna diskors serju, responsabli u mimli dettalji u referejtu ukoll u tkellimt dwar xieġri wara Brexit, nitejt mill-ġdid il-pjan ta' investimenti u inti tkellimt mod ċar dwar il-flessibilità u għat ma semmejt il-kelma austerita, grazzi għal dan. Inti għed taffarijiet ċari dwar il ġita kontra l-evażjoni fiskali u qed toffri programm ukoll kredibbli għas-sena li ġejja. Dan huwa żmien kruċjali għaċ-ċittadini tagħna. Aħna se nappoġġawk b'lealtà u l-appoġġ tagħna wkoll se jkun kondizzjonat mill-kapaċità illi nwettqu l-impenji illi kif semmejt inti nkunu dawk li nibnu Jiena inħoss li fid-diskors tiegħek sa fl-aħħar għandna kapaċità li nirreaġixxu wara l-Brexit. Aħna smajna tant affarijiet dwar dak li se nagħmlu qegħdin issa situazzjoni fejn qegħdin f'xifer l-irdum. L-Ewropa daqshekk se tispiċċa issa qatt qabel. Mbagħad xejn. Emme xejja li donnom qegħdin riqdin, donnom qegħdin jimxu brajnihom magħluqa. Mbagħad Theresa May qudiem riżultat ċar għalkemm jiddispjaċina dwar dak li ġara tliet xhur wara għada qed iżomna nistennew bħala Unjoni li kieku mhux l-affarijiet daqshekk traġiċi kienet tkun xaġa ridikola. U allura imbat għandna l-politika ekonomika illi għalina eh, soċjalisti dinja xaġa li ġobna għaliex xorta waħda hija xi ħaġa li iddejjaq forsi għaw min eh, li jista jieħu xi rimedju għal din il-xi ħaġa fit-tal tal-austerità. Il-Ministru Xojbel u l-ħbib tiegħu eh, nirreferi għalihom u Aziz Weber dwar dan il-rigorizmu għami aħna għatmu se naqblu dwar din il-linja, aħna forza progressiva, alternativa għal dawk li huma konservaturi. Iżda nafu li dawn huma żminijiet differenti jridu naħdmu fl-imkien, naħdmu mal-forzi kollha fl-Ewropa fil-Parlament, naħdmu fuq elementi politiċi serji anki biex niġġieldu in-nazzjonaliżmu E, dak li nisimaw dwar l-ekkim sejħa demokrazija patriotta. Junker ta' tweġibiet pozittivi għal projettajiet tagħna, ħafna mill projettajiet tagħna. Insemmi l-ewwel kabir sostenibbli, xogħol, Umbat, Demokrazija Ewropea Solidarjetà, erba kelmiet ewlenin importanti għal valuri tagħna li nkunu koerenti bekk ma dak li nemmu dawk li huma l-prinċipji soċjalisti tagħna. Tajjeb li investiment, il-programm ta' investiment, irid ikollna investimenti aktar riskjużi u naħdmu aktar għas-sostenibilità. Umbat niwet u l-Banking Union, il-kapacità fiskali, ikonna l-fond ta' ġustament, ta' globalizzazzjoni, flessibilità, jkollna diskussjoni dwar il-patt ta' stabilità, minna riservi anki fuq il-Fiscal Compact nżommu il-politika ta' koezjoni. Din u koll ija xaġa tant importanti fil-politika tagħna. Din hija xi ħaġa li ma nistgħux inħottu. Ikonna qafas finanzjarju tajjeb għal sfidi ta' qoddimna le li ikonna u kol fondi strutturali għal Portugal għaxan ma nistawx aħna b'xi mod dejjem nikkastigaw bħala Ewropa. Aħna bħala Ewropa irridu nifmu, nappoġġaw, naqdu irridu nkunu il-ħbib taċ-ċittadini, niddefendu il-benessri tal-pjaneta tagħna dan il leader kbir, Jacques Delors, kien semma dan il-punt illi naħdmu għal ħajja ekonomika niġġieldu kol il-frodi fiskali. Et istennew id-direttiva irridu naraw illi it-taxxi jitħallsu fejn isiru l-profitti. Ma jistax ikun illi il-furnar eh, il-Belġu jħallas aktar taxxi minn xi multinazzjonali Amerikana. U allura mbagħad għandna il-liġi dwar whistleblowers u anki biex ikonna wkoll regoli rigorużi dwar dawk li kienu jaħdmu l-Kummissjoni. Mbagħad irridu wkoll garanziji oħra lil il-Youth Guarantee irridu wkoll illi jkun hemm ġlieda kontra dumping u l-ħbib tiegħi tal-PPE segwu dak li qal is-Sur Juncker dwar id-dumping soċjali. Iva, dumping soċjali jeżisti fl-Unjoni Ewropea ejjew niġġieldu flimkien kontra dan l-isbilanċ soċjali. Direttiva sui la... Direttiva dwar ix-xogħol prekarju u anke assigurazzjoni Ewropea kontra l-qatt. Nikkonkludi migrazzjoni, politika barranija, Federica Mogherini. Inti kien ħaqek li tassew tkun il-Ministru tal-Affarijiet Barranin għall-Unjoni Ewropea. Tajjeb dwar il-politika komuni tad difiża tajjeb illi nkomplu bl-Immigration Compact mal-Afrika, tajjeb xi ħaġa eċċellenti il-ħasla sur Juncker. Imbagħad tajjeb tajjeb dwar il-migranti mhux akkampanjati, il-kuraturi umanitarji, kooperazzjoni dwar servizzi ta' Schengen, eh, Schengen għal dawk li palissa mhumiex eh, fiż-żona Schengen u allura sur President Iva tajnija il-kuraċ illi mmexxu fi żmien ġdid, aħna għandna periklu inviżibbli, jiġifieri il-biża' iżda dinja mibnija fuq il biza hija qar minn dak li qed ngħixu minnha u allura ħażin illi nibqgħu ngħixu fil-biża u allura biex nelbu l-biża neħtieġu intelligenza politika, determinazzjoni u qalb kbir Ewropew. Grazzi. Das Wort hat jetzt für die Kamal. Grazzi. Istur Kamal fisem l-ICR. Grazzi, Gianni. Ġunju ta' din is-sena ir-Renju Unit vota biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Però hemm vuċijiet illi mhumiex kuntenti jmorru lil hinn mir-Renju Unit f'pajjiżi oħrajn. Dawn huma vuċijiet illi qegħdin jiġu njorati u għalhekk ma kunux sorpriżi li jkun hemm min jivvota bl-istess mod aħna għandna membri fi 18-il stat membru differenti, aħna nibża illi dan il-proġett Ewropew issa qiegħed mhix f'direzzjoni ħażina, mhux qiegħed jinnora s-sinjali ta' twissija illum qegħdin nisimgħu fuq viżjoni ġdida, però eh, l-istess din hija l-istess vuċi għandna bżonn iktar flus mill-istati membri, iktar dejn għal uliedna biex is-soċjalisti tal-lum jibqgħu kuntenti. Dejjem iktar u iktar, però iktar ma tibni Ewropa iktar jinħoloq distak maċ-ċittadini. Iktar ma ninjoraw dan in-nazzjonaliżmu iktar jgħat jitfaċċa iktar ikonna l-possibilità li jkollna lil Le Pen bħala Prim Ministru. Dawn huma kwistjonijiet leġittimi dan id-dibattitu tal-xeluk kontra il-lemin. Dan m'għandux ikun hekk, dan għandu jkun dibattitu fuq li nagħtu sigurtà impjiegi opportunitajiet għal futur tagħna. l grupp tagħna jemmen illi għandna jkollna u nistaw jkollna iktar kooperazzjoni aħna Nemlu l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel inqas, però dak li tagħmel tagħmlu aħjar. Il-trattat għandu jkun iktar simplifikat dwar eh, dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea. Id-diversità hija waħda mill-punti l-iktar b'saħħithom tal-Unjoni Ewropea, però l-istess diversità llum qiegħda taħt theddida minħabba armonizzazzjoni żejda. Id-diversità għandha tkun eh, fuq livell ugwali f'pajjiżi differenti, però hemm pajjiżi fejn din l-ugwaljanza narawha iktar minn oħrajn. Fi Franza eh, naraw ċerta eċċezzjonijiet, naraw illi Sinjura Merkel qiegħda tikser kull liġi ta' migrazzjoni fil-Ġermanja mbagħad hemm pajjiżi fil-vant tal-Ewropa li huma immirati b'mod eh, partikolari mill-Kummissjoni. Għalhekk għandna bżonn illi jkollna biżżejjed demokrazija biex nkunu motivati hawnhekk f'din il-Kamra u anke l-istituzzjonijiet l-oħrajn. Għandna innaqsu din il-koalizzjoni kbira fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu biss minn erba' jew ħames pajjiżi f'żewġ gruppi partikolari. Mela għalhekk infakkarkom illi Parlament Ewropew għandu 751 membru minn tmien gruppi politiċi u għalhekk kulħadd għandu jiġi rrispettat. Il-grupp tiegħi u l-elettorat tagħna jridu illi nirreaġixxu għas-sinjali ta' twissija li jkollna riforma ta' valur, riforma illi taraf illi l-Unjoni Ewropea forsi m'għandix il-risposti kollha, riforma illi tejna nikkompetu li tagħti opportunitajiet il-ċittadini tagħna f'dinja globalizzata. liberale Fraktion hat jetzt das Wort. Grazie. issa, is-sur Verhostat, fissam il-liberali. Mela, jekk fimt l-intervent li għadu kif għadda, is-sors ta' nazjonalizmu u l-populizmu huwa hawnhekk. Aħna, is-sors ta' nazjonalizmu, aħna jekk niddefendu l-Ewropa, u l-viżjoni Ewropea, iċ-ċivilizzazzjoni Ewropea, mela illum ġejt akkużat illi inti sors ta' nazzjonaliżmu. Xi ħaġa ridikola li nisimgħu bħal din. Għandna problema kbira, s sur għandu raġun illi illum għandna aktar populiżmu iktar nazzjonaliżmu għaliex iċ-ċittadini tagħna ma domx ħarsu lejn l-Ewropa bħala soluzzjoni hija l-verità. Għaw ħafna żgħażagħ li huma favur l-Ewropa, però mill-istess eh, bl-istess mod hemm ħafna nies li m'għadhomx jarawha bħala s-soluzzjoni. Dik hija l-kriżi ta' l-Ewropa dan id-distak bej il-ġenerazzjonijiet iż-żgħażagħ li jagħmlu fil-futur Ewropew u l-oħrajn illi jaraw il-problemi tagħha U x'inhuma eh, min huma dawn li qegħdin jaraw il-problemi mhumiex iż-żgħażagħ xi ħaġa li naħseb illi għandna bżonn narfu dawn in-nies illi ma jħossux illi eh, il-politiċi li huma tellaw ma jitwom lebda tip ta' kontrolla fuq livell nazzjonali u laqas Ewropew għandna ħafna kwistjonijiet ta' migrazzjoni, ta' evażjoni ta' taxxa u ma jħossux li hemm lebda tip ta' ħarsien kontra dawn il-kwistjonijiet li ħarsu lejn il-kummerċ ħieles jew is-suq intern bħala sors ta' inugwaljanza. Minflok mm, opportunitajiet ġodda u progress għal futur. Dik hija il-problema bħalissa fil-kontinent Ewropew. Dan huwa xenarju ta' distak bħalmet bej il-ġenerazzjonijiet nies illi jemnu li tilfu l-kontroll fuq ħajjithom u li aħna ma nistgħu ngħinuhom fil-biżat illi għandhom għandna iż-żieda fil-populizmu u nazzjonaliżmu mhux biss fl-Ewropa, imma anka fl-Istati Uniti. Sur Trump għandna Sinjura Le Pen u xi kultant ma narax id-differenza bejn dawn il-figuri hawnhekk għandna u dawn jemnu li bil-gwerer nistgħu nsolvu il-problemi tagħna li nistgħu nżommu l-problemi il-bot mit-territorju tagħna. Dan huwa eh, sens ta' sigurta falsa. Nistgħu nsolvu kwistjonijiet bħall migrazzjoni u anke il-tibdil fil-klima. Ma nistax nimmaġina kif nistgħu nżommu terroristi minn kella tibdil klimatiku l-bot mit-territorju tagħna billi nibnu ħajt kif tindirizza l-evażjoni tat-taxxa. Kif tista' tagħmel dan? Dan tista' tagħmlu biss bil-politika u strumenti supranazzjonali. Veru illi hemm din ir-rabja u hemm din il-biża fiċ-ċittadini tagħna xi ħaġa illi hija kkawżata minn dawn il- sentimenti għandna l-globalizzazzjoni fid-dinja fuq naħa ma mbagħad għandna politika demokratika illi hija bbażata fuq il-ħajja nazzjonali u lokali. Naħseb illi fl-opinjoni tiegħi din kienet ukoll kienet ukoll waħda mill-raġunijiet wara l-kriżi finanzjarja tal-2008. L-Ewropa li mhijiex b'saħħitha biżżejjed quddiem Putin u laqas quddiem Erdogan pereżempju. Għalhekk aħna għandna nagħtu risposta pożittiva għal biżat taċ-ċittadini tagħna u nerġgħu nieħdu kontroll fuq il-ħajja tagħna għandna bżonn soluzzjoni Ewropea mill-aktar fis possibbli. Dan ma jfissirx li neħku d-demokrazija fuq livell nazzjonali, però illi dan kollu jaħdem mod komplementari l-Ewropa mhijiex is-sors ta' dan il-nuqqas ta' kontroll imma xi ħaġa illi tgħin biex ikun hemm dan it-tip ta' kontroll. U dik hija s-sitwazzjoni li għandna fl-Ewropa bħalissa. Naħseb li din hija analiżi korretta tas-sitwazzjoni proposta u naħseb illi l-Kummissjoni għamlet tliet proposti essenzjali l-aspett ta' difiża. Din hija tielet darba illi qegħdin nitkellmu fuqha fis-snin 50 fejn Franza fl-Assemblea Nazzjonali votaw mm, kontra din il-proposta kellna provajna wkoll fl-2003 u marnexxinniex u issa kuntent illi Smajna din il-proposta wkoll bl-appoġġ tal-Ungerija kif ukoll tal-Polonja. Aħna għandna bżonn nieħdu responsabilità tal-viċinat tagħna xi ħaġa li għandna nagħmlu aħna stess u mhux inkomplu niddependu fuq ħadd ieħor. Jekk jitla Trump ma nħodix bi kbira li huma ma jagħmlu xejn laqqas ukoll. Tieni punt, governanza ta' l-euro. Ma nistax inkomplu għaddejjin kif għaddejjen issa jivanna il-pat. Franza għandhom pant ta' stabilità li ma japplikawx il ġermanja kol għandhom pat li ma japplikawx. Din hija realtà li għandna illum il-ġurnata xi ħaġa li rridu nibdlu. Irridu nimplementaw dan il-rapport ta' ħames presidenti, konna konverġenza mill-aktar fis possibbli għaliex din is-sitwazzjoni ma tistax tibqa' għaddejja kif inni qegħdin nitilfu l-kredibilità tagħna l-aħħar punt politika komuni tal-migrazzjoni u tal-azil mill-aktar fis possibbli għal darboħra irridu nħolqu din is-sistema komuni. Naħseb illi l kundizzjonijiet kollha qegħdin hemmhekk. Brexit mhijiex mm, xi ħaġa negattiva, anzi hija opportunità għaliex il-gvern tar renju Unit irid li din il-Brexit tkun opportunità u hija xi ħaġa ġusta, però aħna għandna id-dmirijiet tagħna illi il-Brexit tkun suċċess għall-Ewropa għaċ-ċittadini tagħna. illi anka innaqsu l-komplessità tal-istituzzjoni tagħna biex nikkonkludi l brexit miex eh, tpattija. Mhux hekk għandha titmexxa l politika hija kwistjoni tar-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Ewropa u kif aħna rridu illi l-Ewropa tkun fil-futur. Għalhekk il-messaġġ tiegħi illum huwa ċara l-aħħar. Eja nifqu dan is-sens ta' depressjoni fuq iż-żewġ naħat ejja nifqu niġġieldu u nieħdu din l-opportunità mhux biex noqtlu l-Ewropa bħalma hawn min irid, imma biex nerġgħu nivvintaw l-Ewropa mill-ġdid. Grazzi. Setz dich ruhig wieder hin. Ich habe das gesehen. Eh, grazzi. Is-sur Betten. Jiex eh, jiet eh, jirrit jamillek mistoqsija parti li gari li inti zammejt eh, ħadd iktar ħin mill-li suppost. Grazzi ħafna. Sur Verhofstadt, l-ewwel u qabel kollox l-ewwel u qabel kollox proset tal-ħatra l-ġdida tiegħek fin-negozjati mar-Renju Unit. Inti tkellimt fuq dak illi temmen fih illi għanna nimxu il-qoddim l-affarijiet illi inti tgħid li mhux ħajjiġru fir-Renju Unit. Inti taqbel li l-Unjoni Ewropea li l-Renju Unit għandu jitlaq mill-Unjoni Ewropea mill-aktar fis possibbli l-artiklu 50 huwa proċess twil iż aħna namlu l għanna bżon namlu tom tamlu li jintom għandkom bżon tamlu jina nejnek kem bżon taqbel madan uh, uh, uh, First of all, to thank... Mela, grazzi. Nisur eh, onorevoli tal-li feraħli għal ħatra tiegħi biex nirrispondi iva. Dik hija risposta tiegħi. Herr Sulik, Sie hatten sich zur Geschäftsordnung gemeldet. sur Zulik ukoll xtieq jagħmel point of order. Grazzi. Ħafna jiena. Xtaqt ukoll semmi dan il-punt tal-ħin iktar minn żewġ minuti. Zejda. Importanti li l-istess li regoli japplikaw l-istess għal kulħadd jekk jogħġbok. Herr Sulik, ich weiß nicht, wie oft Sie im Plenum sind, wenn ich die Sitzung leite. Ich Sur, Zulik, ma nafx kemm il-darba tkun fil plenaria. E, Kem il-darba jakkużaw li jiena indum ħafna nitkellem hawnhekk għandna dibattitu għandna president ta' grupp, sur Weber, sur Verhofstadt, il-membri kollha hawnhekk jistgħu jitkellmu għal ftit iktar, speċjalment jekk ikunu il-presidenti tal-grupp. Għalhekk se nkun ġeneruż anka ma' Sinjura Harms u il-kapijiet l-oħrajn. Issa naddi l-kelma lis-Sinjura Zimmer. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi. Eh, Il-President jgħid li xorta sa jkun stred bil-ħin jekk hemm bżonn. Mela. Jekk il-punt il illum huwa jekk hux ħa nibdlu l-Unjoni Ewropea, jekk hux ħajkonna Ewropa aktar demokratika, aktar soċjali, xi ħaġa li rridu nsaqsu lilna infusna aħna naħsbu li l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jiġu mnatfa u riformati. Is-saħħa eh, tal-Unjoni Ewropea għandha tkun ta' benefiċċju għal kulħadd iċ-ċittadin li jkollhom l-impjiegi u l-kundizzjonijiet tajbin biex jgħixu futur tajjeb għal kulħadd, iż-żgħażagħ ukoll għandhom ikollhom ċerta fiduċja fil-futur tagħhom għandna wkoll problemi bħal eh, it-telf ta' residenzi kif ukoll ta' xogħlijiet dawn huma kwistjonijiet illi huma importanti li ġurnata nagħmlu ħafna wediet il- illum il-ġurnata ħana impenjati illi nleħqu mal-kompetittività globali u din hija viżjoni illi ċ-ċittadini qegħdin iġorru fuq spallejhom. Iridu e, jaċċettaw il-privatizzazzjoni, il-nuqqas fl-ispiża, u it-tanqis fis-setturi pubbliċi, jekk ma nibdlux dawn l-affarijiet din il-perspettiva illi għandna fl-Ewropa, mela qegħdin neħlu l-ħin u s-serb jkoll dembu stess. Aħna nitkellmu fuq il-flessibilità kif sa nibdlu il-perspettiva eh, għal xogħlijiet ta' żgħażagħ semmejna wkoll il-punt ta' nazzjonaliżmu għalfejn dan il-sentiment qiegħed jiżdied. Hemm raġuni wara dan kollu. Jiġifieri illi l-istati membri qegħdin joħolqu ambjenti favorevoli għal nazzjonaliżmu dan qed ikun taħsara għall proġett Ewropew l-Unjoni Ewropea eh, titqis li din hija l-iktar kwistjoni ta' periklu għall-eżistenza tagħha. il-semma wkoll li il-membri tal-Kummissjoni jistgħu jieħdu sem ukoll fl-elezzjonijiet dan huwa pass żgħir, però pass il qudiem u għalhekk. Importanti illi naraw li dawn is-suġġerimenti jkollhom sissien demokratiċi tajbin. Importanti li mhux dejjem noqogħdu nduru lura għall kunsill importanti illi inqisu wkoll dak li kien jgħid il-Sur Barroso illi fl-aħħar mill-aħħar inqisu li huma l-lobbies qegħdin imexxu l-Unjoni Ewropea xi ħaġa illi hija negattiva kol fuq il-Kummissjoni tiegħek stess. Ma rridx ngħid li Sur Barroso huwa l-lobbyist huwa nnifsu, però rridu ninvolvu iktar iċ-ċittadini f'dan il-proġett Ewropew u mhux sempliċement ikunu dawk li jridu jġorru l-pis ta' deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livelli iktar għoljien. Tkellimna wkoll fuq l-appelli, però il-min qegħdin nappellaw. L-affarijiet sa jitjiebu għaliex għandna deċiżjoni fuq il-Brexit għaliex issa ġiet validata bir-referendum aħna qegħdin nitkellmu fuq benefiċi komuni għal qatt qegħdin nitkellmu fuq is-salarji minimi il-President iħeġġeġ il-kelliema biex tinkonkludi. Ah, iva, aħna għandna bżonn risposti u soluzzjonijiet iktar konkreti biex aħna nkunu involuti iktar fid-diskussjonijiet. Jekk jogħġbok, ikkonkludi d-diskors tiegħek, jgħid il-President. Ejja. Nif u nkunu aggressivi fl-approċ tagħna, grazzi. Für die Fraktion der Grünen hat jetzt das Wort Frau Vorsitzende. Fissem, il-grupp tal ħodon l honorevoli Hans, President. il ċittadini tal-Unjoni Ewropea Dak li qed jiġi diskuss illum l-Unjoni Ewropea qiegħda preżenti eh, b'dawk li kisbet però anki bid-djufijiet tagħha. U din hija tweġiba għan nazzjonaliżmu. Dan l-aħħar snin rajna bħall-Unjoni li aħna nistgħu nħarsu aħjar l-interessi tagħna flimkien u nistgħu wkoll niddefendu flimkien il-valuri tagħna. Bekk din l-Unjoni Ewropea hija wkoll għalina it-tweġiba għal dawn iż-żminijiet inċerti ta' globalizzazzjoni. Sinjura Mogherini u oħrajn jixtiequ aktar kompetenzi fi Brussell u nifhem għalfejn qed jitolbu hekk iżda kollox imbagħad fiż-żħin propizju. Jiena konvinta illi ma nix nibdew billi eh, niddiskutu bidliet istituzzjonali, iżda għandna nindirizzaw il-kwistjoni tal-fiduċja u nerġaw nirpu lura l-fiduċja tal-ċittadini tagħna passi speċifiċi nirpu lura l-fiduċja tal-ċittadini mhux biss fl-Unjoni iżda wkoll fil-soċjetà miftuħa u pluralistika Ewropea. Għaliex dana kollu hija taħt tant pressjoni minħabba l-affarijiet li ġraw tal-aħħar snin. Bekk aħna bħala grupp tal-ħodor nixtiequ naraw l-intuazzjoni biex iċ-ċittadini jerġa' jkollhom fiduċja fil-direzzjoni Ewropea Komuni. Dan l-aħħar sena rajna kif parti żgħira, grupp żgħir ta' nisa illi qegħdin ukoll isibu refuġju. Rajna x'inhija din il-problema globali ta' migrazzjoni. Iżda eh, donnu aħna rċevejna din il-ħaġa eh, ftit ftit qatra qatra. Però fl-Ewropa għandna polarizzazzjoni. U allura hawnhekk nixtieq ngħid illi flimkien mal-grupp tiegħi jiena għadni konvinta illi l-Istati Membri Ewropej tassew jridu iħadnu t mirijiet internazzjonali tagħhom u għandhom jagħmlu ferm aktar u għandhom id-dmir jagħmlu hekk. Iżda jekk inħarsu lejn l-Afrika lejn is-Sirja u li kieku jiena kelli nitlob kont nitlob illi illi l-waqfim il-ġlied eh, jinżamm iżda jridu narfu li rridu nagħmlu aktar li li mill-Ewropa. Ir-repressjoni kienet il-kelma ewlenija tas-sena l-oħra jekk m'hemmx kunċett aħjar ta' politika l-Afrika jekk ma jkonniex ma jkunx drittijiet aħjar għall ażil u għall migrazzjoni, allura dawn il-persuni jerġgħu jaslu lura f'numru akbar fil-ġejjin ukoll. Intqal ħafna dwar is-solidarjetà fl-Unjoni Ewropea illum. Jiena nemmen illi tweġiba bbażi tas solidarjetà minħabba l-isfortuna ta' oħrajn kif rajna tal-aħħar sena. Din se tkun xaġa aktar diffiċli jekk aħna ma jkollniex solidarjetà jekk dejjem nibqgħu nħarsu eh, lejn anfusna u mhux lilien mill-Ewropa. Ukoll l-idea li l-banek qed jiġu salvati iżda l-iskejjel, l-istarijiet tagħna qegħdin tant jiddiżintegraw f'ħafna żoni fl-Ewropa. U mbagħad hemm it-terrorizmu, tant affarijiet li mhux qed jaħdmu kif nixtiequ, ċar tant hemm eh, jum tant ċertezzi u ta' biżat, eh, dan kollu ovvjament imbagħad jwassal għal sitwazzjoni ħar. U allura irdu waslu dan il-messaġġ għal Bratislava, s ta' Bratislava, ma nistgħux nagħmlu kollox weħedna mingħajr l-involviment ta' gvernijiet tagħna fl-Istati Membri tagħna xejn mhux se jaħdem Sur Juncker. Il-pjan ta' investiment li inti semmejt huwa pjan tajjeb iżda Eh, mhux qed iħares wis il qudiem eh, anki fir-rigward tal-qat fost iż-żgħażagħ. Iva tajjeb interessaw ruħna ma' dan kollu iżda mbagħad li nagħtu tweġibiet dwar l-interrel sur Weber jiddispjaċini. Iva l-interrel toġobni iżda fl-aħħar mill-aħħar mhux din il-problema. Li jkollna ġustizzja fiskali li wkoll naraw id-diffikultajiet tal-patta stabilità brabta mal qat u l qat fost iż-żgħażagħ. Dawn huma l-elementi li dun indirizzaw. Fost il-proġetti ewlenin għal-ġejjini huwa l-Unjoni Klimatika. Jekk ma nirratifikawx eh, it-Trattat ta' Pariġi, jekk aħna ma nkunux imbagħad qegħdin naħsbu fil-effiċenza tagħna fuq naħsbu fir-rinnovabbli li wara kollox jista' jwassal għal eh, dinamiċità ekonomika f'ċerti pajjiżi, allura eh, rridu naraw li iva hemmhekk hemm ħafna x'namlu. Rridu nkunu loġiċi u aħna bħala grupp tal-ħodor lesti naħdmu fuq il-kisbiet ewlenin, il-protezzjoni tal-konsumaturi, il-protezzjoni tal-ambjent fost oħrajn. Aħna li nistennew u Sur Juncker, inti l kummissjoni tiegħek din hija xi ħaġa li tridu wkoll tgħidu b'serjetà, dawn huma kisbiet li fl-aħħar mill-aħħar se jkunu ċ-ċittadini tagħna u jekk aħna ma neħduhomx dawn bil serjetà anke meta nnegozjaw it-TTIP, jekk ma nurux li rridu jkollna aktar żviluppi, allura sejrin nitilfu il-fiduċja aktar u aktar taċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Das Wort hat jetzt für die EFDD-Fraktion Herr Grazie għal EFDD Sur Farage. Grazie. Din it-tradizzjoni ta' dan id-diskors imbeda mill-predeċessur tiegħek is-Sur Barroso u issa hija opportunità tajba u naħseb kulħadd irid jingħaqad miegħi biex nifirħu lis-Sur Barroso għall impjieg tiegħu f'Goldman Sachs. Xieħlew kemm ma jistaġa sabiħa din. Sir Juncker, ċertament, jiġri x'jiġri into inti se sib min joħsibek il-qudiem. Mela, jiena nista' ngħid biss li jiena kuntent illi votajna li nitilqu ħadd mu se jtallem xejn hawnhekk minn Brexit fil-fatt kellna riċetta tas-soltu aktar Ewropa u f'dan il-każ partikolari aktar Ewropa militari, armata Ewropea, difiża komuni u hawnhekk diġà fl-awla qegħdin nisimgħu eh, l-Amerikani mhux se hawnhekk se jkollna aħna eh, nibqaw għaddejjin bis-strutturi tagħna militari. Jiena kont naħseb illi eh, din hija però eh, pass perikoluż li tistgħu tieħdu. Mbagħad għandna aktar ukoll sitwazzjoni fejn il-pajjiżi tal-Vant u ċentrali mhux se jifqu milli jgħidu li għal-kwoti tas-Sinjura Merkel u naħseb illi intom se jkollkom aktar referenda l-qudiem. Però f'termini ta' Brexit, Probabilment għandkom raġun li jintom qed tikkritika l-Gvern tal-Renju Unit u naqbel għandu jihu azzjoni. Iżda l-Unjoni Ewropea iva qed jihu azzjoni u intom kol għamiltu wkoll il-ħatrit tagħkom għandkom mill-avukati tagħkom għad-divorzju u għandna l-Gifer Hoxlet fissinna l-Parlament huwa se jkun qed l-Brexit u jekk taħseb f'dan il-bini pala tempju, il-Super Hofstadt, huwa il-saċerdot il ewlieni fanatiku hawnhekk għaw nazjonalist wieħed biss hawnhekk preżenti inti għaliex inti trid eh, li konna il-bnadar l-armati inti nazzjonalist Ewropew. U jiena eh, naħseb li din il-ħatra hija dikjarazzjoni ta' gwerra Eh, u dana f'proċess li għandu jkun negozjati bis-sens inti qed semmi wkoll li irid ikun hemm aċċis tarifali għas-suq waħdini jfisser ukoll li mbagħad irid ikolna ċaqli ħiles tal-persuni, però dana jista' jwassal imbagħad nuqqas ta' ftejim. u mbagħad din forsi mhix ħaġa tant ħażina għalina li xaħjar u jkun eħfef mill stejm li għanna bħalissa, pero għal ħafna ta' ħaddiema li jaqsmu fl-industrija tal-vetturi u fil-produzzjoni tal-inbit din hija xi ħaġa ħażina għaliex aħna l-ikbar eh, suq li huma għandhom il-negozjati magħhom fid-dinja u allura jiena inħoss li dak li neħtieġu huwa li jkollna approċċ ta' sens komuni u biex il-Parlament jirrikonoxxi li għamel żball u nsibu xi xaħat illi għandu simpatija għal Unit biex huwa imexxi n negozjati maħna grazzi. Äh, e Issa. L'Honorable Le Pen. Sur Juncker. Rari illi kenna diskors iktar xotti minar vizjoni aħna isna kenna eh, x-ray tas-sow tal-Unjoni Ewropea imma ċatt għall-aħħar Kien hemm iva xi dosa ta' hekk meta inti bdejt tajt li inti se defendi eh, l-intrapriżi imma ħen iġu għal-qofol tal-kwistjoni. Inti ma rajt xejn, ma smajt xejn, tal-aspirazzjoni kbar ħafna tal-popli biex jerġgħu jiksbu l-indipendenza u l-libertà tagħhom. E, Sur Webertana tagħna element huwa jaqra dak li ja u jaqra fil-gazzett dak li jgħidu iż-żaza. Tibqax tamelek sur Weber mur ma' żaza biex għax naf li fi Franza per eżempju f'pajjiż il movement li għandi il-privileġġ l-unur li rappreżenta huwa l-ewwel partit rappresenta iż-żaza. Il-Brexit kisser tabu għax l-Ingliżi issa jafu li huwa possibbli joħorġu mill-Unjoni Ewropea u dan huwa l-vantaġġ tagħhom il-previżjonijiet tad-diżastri kienu biss gidba il-Renju Unit għaddej tajjeb u x-xokkijiet li jintkom ta' eh, tamejtu illi ikunem ta' fiduċa massa ma sar xejn. Kulħadd kellem fuq l-apokaliss illi seħbat fuq il-Renju Unit imma safa fix xejn. U ikunu li ma jkunu ċirkostanzi jew il-problemi nkom tridu iktar Ewropa, terrorizmu, immigrazzjoni, agrikoltura, intkom toddu fuq l-Unjoni Ewropea biex eh, tħarisna. Imma jiena qed ngħid bironija ħadd ma jemmen iktar. Din hija biss sa formola maġika mingħajr seta' u billi tirrifjutaw il frunti nazzjonali fisem Schengen intkom tħallu l-kriminalità għaddejja tattakkaw l-idea tan-nazzjoni inti ma tħallux li trazzan l-immigrazzjoni iktar ikun hemm l-iżamiżmu, komunitarizmu kif ukoll it-terrorizmu. U għalhekk l-Ewropa minxiex qed tħares l annifisa mis-sigurtà u timponi politika ekonomika li se teqret il-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa eh, biex ma nsalvux il-popli imma xemiltu imma issa għandna ħafna intraprizi li fallo hemm rata olja ħafna ta' għada inkom xi tridu tidu imma le inkom tidu timponu iktar Ewropa u dan għaskaputu tan-nies għaċ-ċittadini. Eh, Sur Junke, inti inti meta tajt eh, kontra referenda, qed nitħasseb l-Ewropa tħarisna minn xiex, minn libertà, minn demokrazija. U għalhekk Eh, irdu nbidlu il-paċ nessa. Il-popli Ewropej għandhom bżonn ta' proġetti għal-futur, għal-destin tagħhom u l-komunità nazzjonali tagħhom biss tista' toffrilhom ħallu li nazzjonijiet jilliberaw rruhom, ħallihom jikoperaw ta' bejnietom kif jixtiequ huma aħjar minn Brussell. Tridu tkunu demokratiċi fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar mill-aħħar ħalli l popli determinaw id-destin stess tagħhom. Frau Abgeordnete Le Pen, Herr Abgeordnete Coburn, möchte ich. Signora Le Pen, issu Coburn għandu mistoqsija għalik. Taqbel? Signora Le Pen, inti se titlop illi kunem Frexit fil-ġejni qrib U se tkunu edin u kol titolbu ek fil-kampanja elettorali ta'kom? Je éminemment respectueuse de la démocratie, je crois que le référendum en rispetta demokrazija naħseb li referendum ikun l-aqwa applikazzjoni u allura jiena dal-aħaret ukoll li se organizza referendum biex bekk il-Franċiżi jesprimu ruhom dwar il-kwistjoni li jekk Franza għandix mill-Unjoni Ewropea. Das Wort hat jetzt die fraktionslose Abgeordnete. Issa, membri non allineati l-Onorevoli Dodds. Grazzi, Sur President. Wara d deċiżjoni demokratika ta' Renju Unit fit-23 ta' Ġunju l-Unjoni Ewropea kif ukoll ir-Renju Unit issa jridu jiddefinixxu u jibnu relazzjoni wkoll konġunta bbażata kooperazzjoni, il-kummerċ, sigurtà u l-prosperità. Dana jagħmel sens mhux biss għall-Unjoni Ewropea iżda wkoll għar-Renju Unit għaliex aħna il-ħames l-ikbar ekonomija fid-dinja l-ikbar suq għal karozzi Ġermaniżi u l-aktar nimportaw imbit mill-Franza. Il-realtà hi li l-Ewropa teħtieġna bekk iridu naħdmu flimkien għal benefiċċju ta' kulħadd. Ir-Renju Unit huwa nazzjoni kbira u hija se jkollha suċċess weħeda iżda l-Unjoni Ewropea hija l-alijat tagħha ejja ma narawx illi n-negozjati ma jintemmewx fiġlieda għalina ifisser illi nitilqu mill-Unjoni Ewropea twassal għal sfidi opportunitajiet u aħna kellna l-appoċ għal ftejn ta' paċi għall irlanda ta' fuq. U allura aħna rridu naraw illi ma warbux il-progress illi nkiseb sissa fis-snin li ġejjin l-Irlanda ta' fuq se tkompli tħares il-qoddim lejn l-Ewropa u lejn id-dinja. Eżempju ta' reġun fejn id-demokrazija u l-paċi irrebħu fuq il-konflitt u t-terrur. Frau Kollegin Dotz, der Onorevoli Dodds. Is-Sur Tanok għandu mistoqsija lik jekk taqbel. Sinjura Dodds, l-Irlanda ta' fuq ivvutaw illi jibqaw iżda sfortunatament il-kumplament tal-pajis ma qablux. Inti semmejt il-fatt illi se jkun hemm frontiera bejn ir-Repubblika tal-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq u għalik din opportunità Ma nafx kif se tkun opportunità jekk se twaqqaf il-moviment ħieles tal-persuni u l-kummerċ bejn iż-żewġ naħat, kif sejrin tindirizzaw dan it-tip ta' eh, dan it-tip ta' konfini mingħajr ma taħloq problemi serji. Tweġiba, grazzi sur Tanna għal din il-mistoqsija l għanda ta' fuq fil-fatt votat biex nibqgħu iżda jiena parti il-Renju Unit u kburija b'dan il-Renju Unit ivvota biex nitilqu mill-Unjoni Ewropea u nirrispetta u nammira id-deċiżjoni tal-kumplament tal-pajjiż fil-Irlanda ta' fuq, aħna għanna situazzjoni fejn l-Irlanda ta' fuq se tkun l-ewwel l-uniku parti tar renju Unit illi għandu e, frontiera fuq l-art ma' stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Bekk se jkollna sfida jiena fiduċuża illi aħna jkollna żona ta' ta' vjaġġi għal komuni u aħna naħseb li nkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni tajba ta' din il-frontiera biex bekk ma noħolqux problemi. Grazzi, grazzi l-Onorevoli Dodds. Issa fisem il-Kunsil l-Onorevoli Ministru Kurċok. Grazzi, President, Onorevoli Membri. Normalment nitkellem minn hawnhekk sabiex nirrappreżenta il-Kunsil tifmu illi ma nkunx situazzjoni li namelek issa għaliex ix-xogħol kollu għabbażi ta' dak illi għadu kif semminna s-sur Juncker, President tal-Kommissjoni, huma pjanijiet għas sena d-dihla ġifiri għazmin li għadu ġej. Pero naħseb nistanajk fisem Presidenza illi nirringrazzjak għal proposta tant pozittiva. Jiena nħoss li huwa privileġġ li nirrappreżenta il-Presidenza Slovakka u għata unura li li nkun hawnhekk meta huwa għamel dan id-diskors dwar il-Stat tal-Unjoni, nixtieq ngħidilkom illi aħna pala Presidenza narfu l-urġenza li bija neħtieġu nieħdu azzjoni biex nindirizzaw l-isfidi ta' qoddimna. Narfu x'inhuma l-isfidi u memx għalfejn nidħol f'dettall huma ovvji u bla preċedent iżda nixtieq insemmi li jekk hemm sfida waħda li rridu nindirizzaw immedjatament hija l-inċertezza inkella l-Unjoni Ewropea se tkun l-ewwel li taqa' vittma tal-populizmu. Naqbel ma' Sur Juncker il populizmu mhux qed isolvi l-problemi qed joħloq il-problemi. Nixtieq ukoll insemmi wara li smajt il-President Juncker illi l-Presidenza Slovakka reġat ukoll għażlet prinċipji tajbin biex aħna fuqhom nibbażaw prioritajiet tagħna. Aħna min-naħa tagħna nixtiequ nwasslu riżultati tanġibbli, nifokaw fuq iċ-ċittadini nejnu il-ġlida u naraw illi nwaqfu il-frammentazzjoni. Ħafna semmew il-laqa tal-kapit ta' statu ta' gvern fi Bratislava nar il ġima x'kienet l-idea oriġinali għal din il-laqa dan is-summit li idea sempliċi, il-kapijiet ta' stati ta' gvern il-taqaw f'Ġunju wara il-votazzjoni fir renju Unit u ma waslu l konklużjoni li jeħtieġu dibattitu ħieles onest dwar l-istat tal-Unjoni u kif nistgħu nsibu tweġiba adattata għal dak illi id-deċida Renju Unit. Jiena naħseb illi id-debattitu jista' jwassal ideja differenti iżda m'għandniex nibżaw minn din il-ħaġa. Fil-fatt naħseb illi dan id-debattitu issa u wasal fil-ħin propizju u allura eh, l-ideja li nsibu mbagħad bażi komuni għal ġejjini. Naħseb bekk li ikonna valur miżjut ukoll mill-laqa tal-Bratislava. Umbat, se nibdew proċess ta' reflessjoni li se jsir il-qudiem anki sakemm eh, kommemoraw l-anniversarju tat Trattat ta' Ruma u nittama li hemm tlet oqsma l-enin fejn nistaw nifukaw l-attenzjoni tagħna, ġifir l-migrazzjoni. Grazzi President Juncker tal-li inti bat messaġġ l presidenza biex naħdmu wkoll fuq soluzzjonijiet li jistgħu jgħinu biex nelbu innu tarida fil-pajjiżi biex jilqgħu refugġati u fl-istess waqt nemmen li huwa importanti illi noħolqu sitwazzjoni fejn kulħadd jista' jipparteċipa b'solidarjetà. Tini qasam is-sigurtà interna u anki s-sigurtà esterna ċertament ukoll suġġett importanti dan ħafna u fl-aħħar irridu nikkomunikaw aħjar fir rigward tal-Unjoni Ewropea. Naħseb is-Sur Juncker ukoll semmih dan il-punt. Fl-aħħar, Sur President, il-Presidenza Slovakka sabiex twassal riżultati tanġibli u twetta dak kollu li tista' il-bażi ta' implementazzjoni trid tkun il-ftejm interistituzzjonali. Dan huwa l-ewwel punt flimkien mal-Kummissjoni se jrid nirresqu meta aħna niddiskutu l ittra li inti battillum u anki lejn l-aħħar tas-sena nittama l-Presidenza tkun tista' wkoll tasal għal dikjarazzjoni konġunta mal-Kummissjoni u Parlament dwar prioritajiet leġislativi. Sur President, kien privileġġ għalija li nkun preżenti grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Christa. <clears throat> Das Wort hat jetzt für die EVP-Fraktion Herr Abgeordneter Reul. Issa il-PPE l Reul. President, għabel xejn ir-ringrazzjak għal fatt illi il-President tal-Kommissjoni u kol fakkarna fil- uh, bażi tal-proġett Ewropew u anki semma x'inhu huma d-diffikultajiet li qegħdin iffaċċjaw. It-tweġiba għandha tkun li jkollna proġetti konkreti li wasluna soluzzjonijiet. U hemm xi punti fejn nistgħu nkunu aktar konkreti. Jekk nirridu niġġieldu populiżmu, irridu noħolqu fiduċja u aħna nirpu l-fiduċja meta aħna nuru illi aħna wkoll qegħdin inżommu mar-regoli. Bekk kollegi fil-grupp tas soċjalista ngħidilhom li importanti li deċiżjonijiet li naslu għalihom meta niġu għal patta stabilità ifisser e li aħna nżommu mbagħad ma' dawn ir-regoli. Jiġifieri li nobdu r-regoli u l-Kummissjoni wkoll hija kompetenti biex tara li dan kollu jseħħ. Neħtieġu neħdu pożizzjoni kontra l-populiżmu. Irid ikonna pożizzjonijiet ċari li niddefendu it-TTIP pereżempju, s-sita u proġetti oħra. Ma nistawx dejjem inkomplu nimxu mal-andament irdu narfu biss li ċertament hemm ukoll elementi li jistgħu jiġu implementati skont evidenza xjentifika u teknika. Is-soluzzjonijiet bekk iridu jkunu prattiċi, konkreti u x'sejri nagħtu liċ ċittadini biex nenuhom. X'qed nagħmlu meta Irridu naċċertaw li jkun hemm distribuzzjoni xirqa ta' sigurtà. U x'namlu meta niġu għall protezzjoni tal-puntieri? X'jiġri meta niġu għal difiża komuni? Dawn huma problemi enormi u allura neħtieġu passi konkreti biex nimxu l-qudiem. Fl-aħħar mhux l-inqas. It-tkabbir fl-Ewropa ma jfissirx biss li jkollna l-flus fidejna, iżda jrid ikollna l-kondizzjonijiet adattati biex bekk in-negozji jkunu jistgħu eh, jaħdmu u allura rridu naħdmu b'dan il-għan. Għandna wkoll bżonn ta' attività, rrid ikollna nqas regoli biex ma noqdux nideċidu fuq kull dettal. Grazzi, issa l-Onorevoli Rodriguez. Yes, Mr. President. Uh, you... Iva, President, l-Europa trid tibqa wkoll għajn għal ċittadini biex bekku ma jkomplu bħajjithom f'dinja globalizzata. U allura għandna dan ir roadmap soluzzjoni taħjar Ewropej. Bid-diskors tiegħek, Sur President, inti għamilt kontribuzzjoni importanti f'din id-direzzjoni. Iżda l-Parlament Ewropew jrid ikun ukoll f'pożizzjoni li jadotta pożizzjoni ċara u għal dan il-għan. Issa nixtiequ li l-Kunsill ukoll Ewropew iwassal għal riżultati fis-Summit ta' Bratislava. Iżda fil qofod tar-roadmap għandu jkollna wkoll pilastru sot soċjali biex bekk naċċertaw li ċittadini kollha Ewropej ikunu jistgħu mbagħad jiddependu fuq grupp ta' standards soċjali fir rigward ta' protezzjoni soċjali u kondizjoni ta' xogħol. Dan il-plastru soċjali wkoll għandu jkollu strumenti sodi biex waslu dawn l-istandard soċjali. Aħna nemmnu l unjoni Ewropea trid mill-ġdid tkun motur għal konverġenza ekonomika u soċjali. U allura jekk nibqgħu fuq il-politika koezjoni, irridu il wkoll allura naħdmu fuq l-Unjoni Monetarja. Grazzi ħafna. Issa għal-ICR l-Onorevoli Trebesius. Grazzi ħafna, Sur President. President tal-Kommissjoni, President Juncker. Jina ma eh, xtaċ forsi li nirrispettak iżda inti issa eh, anzjan u qed tirrappreżenta Unjoni Ewropea antika li qed tfalli. Qed tirrepeti ruħek u sfortunatament ma nistaw nistennaw xejn ġdid minn għandek. Iżda nisimaw eh, dawn il-klim tas soltu ta' kif għanna nindirizzaw il-problemi, għal-kem inti tajtna xidejat illum. Jina nara l-Unjon Ewropea għedha f'kriżi serja, għanna eh, kriżi serja d-dimna b'riperkussjonijiet serji ekonomiċi, għanna livelli olin wis ta' għad fost iż-żazax, terrorizmu, Brexit u l-Unjoni Ewropea mhijiex qed tagħti tweġibiet sodisfaċenti għal problemi bħal dawn. Inti semmejt illi trid tispjega aħjar il-politika, ma tridx tispjega aħjar il-politika, trid timplementa politika aħjar. L-Unjoni Ewropea trid tiġi riformata mill-bażi mil, mil tagħha jekk tassew irridu natu tweġibiet għall-itfal tagħna għal-ġejjieni, ma nemminx illi s-Sur Verhofstadt mill-hekk sejħa liberali hija l-persuna adattata li tirrappreżentana bħala parlament jew minn tal-inqas jien ma konx nivvota favur din il-ħaġa bħala eh, persuna li tmexxi negozjati fi simna għaliex u inti fil-parlament kontra l-Ewropa għala kart Jina naħseb li l-Ewropa għala kar tista tkun is-soluzzjoni li neħtieġu għal ġejjieni. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Ferreira. Grazzi President Sur Juncker. Inti semmejt illi Business Europe għalu illi jisu tiħarsu l-qoddim lej summit. U wieħed irrit u eh, forsi juri xifti ta' fantazija biex jara se jiġri. Kif ġara u qabel f'summit soħrajn. Din hija in-natura tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. X'inhu ma l-interessi tagħha verament? Għad ċittadini tagħna naraw li hemm bżonn għal dritt tal-ġejjini biex ikun hemm salari u u ħlasijiet deċenti. Iżda hawnhekk għandna proċess fejn is-sanzjonijiet jiġu applikati għal Portugal. Hemm bżonn illi neqirdu din l-Unjoni Ewropea. L-Ewropa ta' Juncker, ta' Barroso, ta' Goldman Sachs, Goldman Sachs u Lux Leaks mandux ma jistax jiggarantixxi l-ġejjieni għaċ-ċittadini u din hija l-verità. U din hija l-verità ta' it-taħar tal-sena għalaw fil-ġejjieni. Grazzi. Thank you, President. Sir Hackton. L-Unjoni Ewropea mhix perfetta xi ħaġa li anka s-Sur Juncker ammetta napprezza anka xi mm, affarijiet li semma biex nidrizzaw l-isfidi tal-lum il-ġurnata, però il-Sur Juncker qal ukoll illi ċittadini għandhom japprezzaw l-Unjoni Ewropea iktar. L-Skozja votat favuri li tibqa' fl-Unjoni Ewropea u biex naħdmu flimkien bħalissa aħna qegħdin naħdmu biex nipproteġu l-pożizzjoni ta' l-Iskozja, speċjalment tal-aċċess ta' suq intern. Aħna narfu illi l-ċittadini għandhom rieda demokratika u nittamaw illi dan kollu jiġi meqjus ukoll fin-negozjati nittamaw illi l-istituzzjonijiet Ewropej eh, sibu mod ta' kif jirrispettaw din ir-rida demokratika u juru solidarjetà. Grazzi. Is-Sinjura Ferrara. Nixtieq nirringrazzjak, President sena ilu l-President Juncker entat li fl-Unjoni Ewropea ma kienx hemm l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea u llum issa suppost iktar konvint għax illum tkellimt fuq l-Ewropa ideali tas solidarjetà tat tweġiba l-bżonnijiet taċ ċittadini imma il l dan huwa mudell Ewropew imbjat ħafna minn dak tal-attwalità u l-pajjiżi Ewropej e, u ruhom ruħhom effiċenti salvaw il-banek ma mhux tant fuq il-ġestjoni tal-flussi tal-migrazzjoni jew biex jiggrantixxu Eh, tkabbir ekonomiku għall-Istati membri kollha. L-Unjoni Ewropea issa qegħdin narawha bħala sistema ta' seta Ewropea fejn tek dawk li huma parti mit teknokrazija l-elit, dawk li huma lobbyists huma huma li jmexxu u jimponu miżuri ta' austerità, innaqsu savanità tad demokrazija, jismantellaw il-kisbiet tal-istat soċjali favorixxu il-liberalizzazzjoni eh, u liberalizzazzjoni tas-suq tax-xogħol terminaw il-faqar u wkoll eh, iżidu ma' diżugwaljanzi soċjali. Il-progress soċjali ekonomiku tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri drittijiet tal-persuni il-bren komuni mumiex il-protagonisti tal-politika Ewropea u ċittadini se jkompli jgħidu le li din l-Unjoni Ewropea. Jene frazzjon Herr Salvini. Sur Salvini għal jnf eh, Mela, farsa mill-ġdid, ħafna klima, għal 3000 nis il-limit fil-Mediterran, 26 eh, miljun persuna edha u għawnek l ledowa u ma populisti għandkom bżon tmorru għan tabib tajib, specialista, si bravu ħafna. U għalek il-periklu għal ċittadini kollha tal-Ewropa huwa terrorizmu Islamiku intkom qed tgħinu qed tiffinanzjaw kull dajsa li tiġi fl-Italja huma miljuni ta' euro jispiċaw fl-ibwiet ta' terroristi iżlamiċi u għet laħmu da kollu bil-sanzjonijiet ehm, kontra r-Russja li qegħdin eh, eh, nonf u eh, miljuni ta' euro, miljuni ta' postijiet ta' xogħol ta' tul l-flejjes turkija u ma jtuna xejn u għalhekk intkom qed ma mal-ċittadini jirrabjaw ħafna u mbagħad intkom minflok titkellmu kontra eh, l mesċeja tal-Ungerija pereżempju qed ikolkom munita żbaljata u kriminali pal-euro u dan huwa l-aħħar diskors għal xejn sur Juncker għax iċ-ċittadini ma jistawx u issa parazzjoni u popolu qed iqumu. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Sonneborn. Sir Sonneborn. Grazzi l-Unjoni Ewropea inbidlet meta jiena bdejt il-ħidma tiegħi hawnhekk rrid niġġielet għall ewropa b'sinsla tajba u issa naraw illi l-impenn ta' dawn il-persuni issa naqas rajna il- rajna l-Brexit u qed naraw anka li soħran qegħdin jikkonsidraw l-istess. Pereżempju, jekk nipproponu illi aħna nieħdu taxxa mill pereżempju kumpanija Apple nkun qegħdin eh, noħolqu Ewropa iktar taċ ċittadini fuq l-Irlanda jekk taħsbu li l-Apple se jħolqu iktar xogħlijiet fl-Irlanda l-Apple kellhom biss l-Steve Jobs wieħed biss ħudu l-flus u tilqu iġru tixtru ħafna iPhones bl-istess flus u jkollkom iktar dħul mit-taxxi fl-Irlanda. U mbagħad hemmhekk tkomplu tixtru l-iPhones, kulħadd jirbaħ minna din is-sitwazzjoni. Forsi is-Sur Juncker jista' ikun jista' jidħol fuq literet kull 19 il-minuta biex anke il-tariffi tar-roaming ikunu iktar ċari u trasparenti. Grazzi ħafna ta' dan id-diskors, Sur Sonborn. U inti qed jiena il-kap hawnhekk u ma kontx naf b'dan ir-rwol tiegħi. Grazzi ħafna. Sur Lewanowski. Mela. Illum ma kenniex eh, dan is-sens ta' ottimizmu li ikonna is-soltu għaliex is-sitwazzjoni hija kompletament differenti. Hemm ħafna ansjetà, hemm ħafna biża u din taħdem tajjeb ħafna għal populiżmu. Dan huwa sentimenti li tista' tisma' ukoll fid-diskussjonijiet tagħna. Il-koll għandna ħafna teddit Għanna wkoll il kustjonijiet ta' migrazzjoni kif ukoll il-politika tal-bibien miftuħa. Llum għandna ħafna kloni ta' Nigel Farage eh, fil-pajjiżi tagħna għandna kwistjonijiet ta' dimensjonijiet interni u esterni kif ukoll is-suq intern dawn huma l-isfidi li għandna qudiemna illum il-ġurnata. il lum il ġurnata aħna ma rridux niġġieldu eh, battalji illi huma mitlufin diġà. L-aġenda ta' Summit ta' Bratislava hija waħda tajba ħafna. Inutli nuru kemm aħna dajfin għandna nipprovaw insibu dak li hemm komuni bejniesna. U għandna nkunu daqsxejn ambizzjużi wkoll. Grazzi. Is-sur Jurek għandu mistoqsija għalik. Inti tkellimt dwar id-diskor eh, tal-sur Juncker, inti ma semmejtx però l-kunċett tal-familja għandna kriżi demografika u l problema tal-migrazzjoni. Inti il-populista hawnhekk Mela, sur Juncker kiteb, anzi għażel it-test tiegħu stess u naħseb illi dan kien diskors adegwat mm, u li, li jirrispondi s-sitwazzjoni preżenti. Is-sur Stanislav. Grazzi, Sur President, grazzi, Sur Juncker, inti qed tmexxi l-Kummissjoni fil-żmien diffiċli ħafna fejn dak li kien jitqis impossibbli verament ġara. Il-Brexit, il-kriżi tar-refuġjati dawn huma biss sintomi biex nejn l-Unjoni Ewropea jkollha iktar perspettiva titħares lejn lejun tal kriżi fil-ħames snin tal-Kummissjoni ta' Barroso l-Ewropa Soċjalist ta' kienet vittma tal-politika tal-austerità. Problema illi inti eh, trid tibdel. Inti qed tgħid li l-Ewropa għandha jkollha standards triple A fuq livell soċjali, però din mhix realtà għalissa waħna qegħdin nistennew illi bħala Kummissjoni jkollha roadmap ċara illi toħloq bilanċ bejn il-libertà tal-ekonomija, l-inizjattivi, kif ukoll inizjattivi soċjali ċari fl-Unjoni Ewropea għal darboħra nappella biex il-kustjoni ta' zazax tkun indirizzata b'mod tajjeb fl-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin nipproponu eh, pjan fuq erba pilastri, il-garanziji ta' eh, ta' zazax, il-kultura, l-edukazzjoni, kif ukoll il-, -kultura, l edukazzjoni kif ukoll il l-ħarsin tal-tfal. Jekk intom taħdmu eh, fuq dan kollu nemmen l-Ewropa tista' tkun ħafna iktar konfidenti. Grazzi, Sur Stanishev, il-Sur Zilem, fisem l-CR. Grazzi ħafna, Sur President, fis-sena illi ġejja kulħadd se jirċievi dak li jrid iktar Ewropa Soċjali ma semmejx l-austerità u l-implementazzjoni tal-patt tal-istabilità tkabbir. Renew renju Unit li titlaq mill-Unjoni Ewropea mill-iktar fis possibbli għax ħaġa importanti ħafna għalina, però tħares leha mill-perspettiva Ewropea aħna qegħdin naraw iktar nugwaljanza għaliex il-ġenerazzjoni l-ġdida sa tħares lejn l-istil ta' ħajja tagħha barra mill-Ewropa. Inti qed li se jkun hemm dan il-fond il-ġdid, però meċ kif dan sa jaħdem qegħdin nippjanaw operazzjonijiet mingħajr parteċipazzjoni tal-Renju Unitu tal-Istati Uniti ma tkellimx fuq ir-Russja Inti semmejt fuq il-telf eh, tal-settur ta' ħalib, pero ma semmejt xejn fuq il-krajmija u l-konflett li hemm hemmhekk. Grazzi ħafna. Aħna qegħdin nitkellmu fuq l-istat ta' Unjoni, però għandna nitkellmu fuq dan il-punt b'mod iktar eh, tangibbli id-dejn estern naqas mill-2007, però fil-Ġermanja qegħdin naraw illi hemm iktar inugwaljanza. B'dan il-mod mhux se jkollna soluzzjoni għall-Ġermanja. Għalfejn għaliex il-Ġermanja u Franza qegħdin ikomplu jaqbżu il-limit tad-deficit u qatt se jkun hemm sanzjonijiet kontrihom għaliex Franza hija Franza. Il-Portugal rat l-ikbar eh, awsterita fl-Unjoni Ewropea u jrid inaqqas il-deficit taħt il-limitu statutorju. Din hija xi ħaġa terribbli għal Portugal kien hemm sanzjonijiet koroħ kontra il-Portugal ma tistħix li din hija s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna sur Lundgren. Mela eh, irrispettivament għal dak li jattajt inti, eh, Sur Juncker, din għedin naraw din dan nuqqas ta', konfidenza li dejjem qiegħed tiżdied brata maġla ħafna rridu niżguraw illi mm, n-nies fir-Renju Unit eh, naraw illi jkollna relazzjonijiet tajbin magħhom fil-futur. Is-Sur Juncker tkellem fuq il-forza eh, konġunta militari. Eh, aħna nafu kolli li anka pajizi neutrali u għalek rridu nsemmu dan il-punt eh, fi krizi bħal din, aħna marridux nkunu sforzati f'dan it-tip ta' eh, din it-tip ta' kooperazzjoni militari, din il-kustjoni ta' fiduċa għandha tkun fuq qudiem net ukoll u hija wkoll fuq qudiem net fil-elettorat tagħna. Grazzi Sur Vilimski, grazzi ħafna Il-Kummissjoni Ewropea qed tikkwalifika lilha nnifisha eh, qed tgħid li għaddejja minn kriżi eżistenzjali. Jiena naħseb li din hija eh, katastrofi. Ah, aħna qegħdin ngħidu ċaw l-Unjoni Ewropea anka il-Polonja sa mistennija tieħu deċiżjoni simili anka l-Ungerija m'għandix tkun eskluża xi ħaġa ridikola dan il-kontinent qiegħed jitlef il-kooperazzjoni rridu naħdmu flimkien mod ħieles illum qed naraw ħafna tibdil qegħdin nitkellmu fuq l-ekonomi, qegħdin nitkellmu fuq ir-refuġjati. Intom tifmuh ir-riżultat ta' referendum illi kien fir-Renju Unit għandna morru lura għas-sovranità, għandna morru lura għall-istat ta' dritt u morru lura għal-rwol ta' nazzjon. Is-sur la massur minuta u nos, grazzi ħafna President. L-ewwel elementi ta' din it-tip ta' Ewropa hija demokrazija u infakru kif fa kartint ukoll President tal-Komissjoni illi il-mezzi militari huma biss strument sempliċi għas-servizz tal-politika barranija. Inti kellek raġun tajt l-eżempju tas Sirja imma nagħtik żewġ eżempji oħra li mija politika barranija tagħna lejn ir-Russja il-ftejim ta' Minsk ma ġiex negozjat mill-Unjoni imma minn żewġ stati membri u mbagħad fl-Ukrajina il-situazzjoni fil-Kawkasi, it-teddida fuq ir-reġuni Baltiċi, id-diplomazija fuq il tal-gas tar russja huma kollha suġġetti li ma jitkellmux fuqhom fl-Unjoni. Hija stravaganti illi wara il-gwerra birda aħna ma nistgħux eh, maħniex kapaċi nitkellmu bleħen wieħed ma' Moska. Issa il-Libja saret l-ewwel bib lejn l-Ewropa biex għal daw il-milizzi eh, terroristi. Iġifiri, l-Istati Uniti, il-Qatar, l-Emirati, l-Eġittu, kollha kemm huma ma' ċerti stati membri tkellmu imma fejni l-Ewropa. Eda fil-baħar iva għal ċerti azzjonijiet umanitarji tajjeb imma din kondanna biex tkun i sottomessa l-deċiżjonijiet illi xaħat tiħu retiħu qed jieħu mingħajr politika komuni se jkonna issa strumenti addizzjonali biex nkomplu biex ma nagħmlu xejn flimkien. Grazzi. Merci. One minute, uh, Mr. Fleckenstein. Grazzi, Sur Fleckenstein, għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Senjuri, aħna. Smajna punt interessanti uh, fuq il-sigurta interna u anka esterna. Is-Sur Juncker għandu l-appoġġ sħiħ tiegħi għal din il-kooperazzjoni miżjuda bejn il-servizzi segreti tagħna u kooperazzjoni ikbar fuq livell militari din hija għandha tkun parti minn strateġija illi jkollna jkollna iktar effiċenza, jkollna iktar tagħmir u dan isseħbisek insegwu l-prioritajiet ewlenin l-istati membri issa rridu jikkontribwixxu dawn il-riżorsi il-ġodda wkoll li nkunu nafu minn ġej u sejjer mill-frontieri esterni xi ħaġa li forsi ma tajniex kasa biżżejjed fil-passat. Però din mhijiex is-soluzzjoni għall kriżi tar refuġjati satejn. Però xorta għandna responsabilità li nieħdu ħsieb il-refuġjati tagħna. Din hija parti wkoll mill-valuri tagħna xi ħaġa li tit titqis mill-gvernijiet tagħna u għandna wkoll inkunu iktar effiċenti fil-ħidma tagħna. U nieħdu ħsieb dawn il-persuni li qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom. Grazzi Sur Gonzalez Pons għal minuta. Sur Juncker, Aħna fl-Europa għar minn sena ilu l-attentati fil-Belġu, fil-Germania u il-mafja kriminali uh, illi uh, jaħkmu dawn ir-rifuġati għanna ir-rata dejjem iżjuda tal-qat u l-perċezzjoni tan-nies li sistema mhux għattopra kif suppost l-istituzzjonijiet, il-Parlament, Kommissjoni jiffunzjonaw imma dak li ma jiffunzjonax huwa solidarjetà fost l-istati membri mingħajr solidarjetà anki bl-istituzzjonijiet Ewropea ma nistgħu nagħmlu xejn. U għalhekk għandna l-interessi eh, l-interessi nazzjonalisti dak li qegħdin nitalmu mill-gwerra kif għattint s sur Jenker u kif qalu kollu s-Sur Weber aħna rridu nirdifendu kif qed ngħixu l-Ewropej imma għaċ-ċittadini eh, kollha mhux xi ftit aħjar u ftit qar minn oħrajn. U għalhekk għandna bżonn naslu għal kompromess, għal ftehim anki dak baċetarju u għanna bżonn ikonna l-imsieħbin tagħna u għalhekk għanna bżonn illi ngħidu li Putin huwa teddid teddida imma għanna bżonn nifmu wkoll illi l-immigrazzjoni hija eh, problema komuni għalina l u u suq waħdini komuni jfisser ekonomija u mhux 28 ekonomiji. Solidarjetà wieħed għal 27 u 27 għal wieħed Ewropa solidarjetà u l-Ewropa l-uniku futur possibbli għalina l-Ewropej u għalhekk jiena ngħidlek prosit għad-diskors tiegħek u nappoġġak u nappoġġ anki ovvjament fisem Spanja. Grazzi. Um, now one minute, Madam. Grazzi, Signora Fajon, għal minuta. Qabel naddilek il-kelma, nar li għaw kollega li għandu blue card, eh, taċċettaħħa sur Gonzales Pons, mela għandek 30 sekonda Grazie ħafna President. Sur Pons, int taħseb li tkun ħaġa tajba u ġusta li l-gvern Spanjol illi jitkellem għall-iktar eh, eh, risorsi biex ikun jista' jenjon Ewropea, inti taħseb li dawn il-mezzi mhux se jkunu għaskapitu tas-sitwazzjoni tal-Istat Spanjol attwalment? Grazie. Grazie, President. Nemmen il-Spanja bħal stati membri kolla tal-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, tagħmel dak li timpenja ruħa li se tagħmel u għalhekk aħna ovvjament komunità u għandna bżonn nkunu lejali lil xulxin ma naħsibx li l-Ispanja bżonn tkun sanzjonata, imma jekk l-Ispanja hemm bżonn tirrispondi għall-ambizzjoni u hemm bżonn iżomm il-kelma tagħha u hekk se tagħmel Spanja. And now Madam Fayon, one minute. Signora Fayon, al minuta. Grazzi, Signora President. Innuqqas nuqqas ta' fiduċja dan huwa l-istat tal-Unjoni, dan it-telf tal-identità Ewropea. L-Ewropej jew nesewa din l-identità jew biss kienu jafu biha. Dan għaliex il-politikanti stess nesew dawn il-valuri għaliex ma reġixxawx biżżejjed għal ksur tal-valuri tagħna fl-Unjoni Ewropea. Aħna mhux qegħdin noffru Ewropa soċjali għandna jkollna viżjoni eh, twila li hija bbażata wkoll fuq il-demokrazija soċjali u mhux fuq eh, xi ftehim mistoħbi. Aħna ma nistaw, aħna rridu nirrispettaw il-privatezza wkoll tal-ċittadini tagħna. Idea tajba bħalma semmejt inti li nistgħu nżidu anke l-integrazzjoni taż-żgħażagħ, nżidu eh, l-ottimizmu, l pessimizmu ma jissolvi l-ebda problemi. Aħna li għandna ċerta responsabiltajiet irridu nkunu eh, nafu x'inhuma l-dmirijiet tagħna jkun tortana l-Ewropa taqa' għall populiżmu Sur Ċeża għal minuta. Sur President, L-intervent tiegħek kien ċar u f'waqtu dan il-moment storiku u l-klim eh, tiegħek ovvjament huma eh, dawl wara kriżi twila. Aħna niġu minn le eh, xot għal proġett għana minn sat membru importanti u għahna ovvjament nistennaw responsabilta u ek għandu jkun u għet naraw ġurnata wara ġurnata illi ċittadini tagħna mhux kuntenti b'din l-Ewropa tagħna kif inti tirrikonoxxi u għana nsaqsu lilek l-Kummissjoni li għamlu eh, pass lejn il-kwalità għandna bżonn ta' ambizjoni, konkretezza u għanijiet definiti u għalek għanna bżon eh, konna dawn il-prioritajiet, il-sigurta, l-immigrazzjoni, il-xol u il- protezzjoni ta' tfaddil u għalhekk is-sigurezza wkoll għandna bżonn insaħħuha ferm iktar sur President u għandna l-armata stess tagħna u ta' eh, politika barranija tas sow komuni u għalhekk din nazzjoni hija neċessarja biss u sklusivament biex inkomplu nżommu ħafna snin ta' slim li huma r-riżultat ewlieni ta' ta' 60 sena tal-fatt li qed u il qatt post il żgħażagħ fl-Ewropa issa iktar minn 20% f'pajjiżi iktar minn 40% u l-pjanijiet ta' investiment qed jagħtu l-ewwel riżultat tagħhom u għalhekk tajjeb li qed issaħħaħom forsi nistgħu nitriplukawhom u għalhekk nagħmlu tantu stimolu lill-investimenti u għalhekk ikollna tkabbir u impjiegi u għalhekk għandna bżonn nigarantixxu wkoll il-ħarsin tal- eh, ta' tfaddil bil-bejlin tas sow aħna ħaras aħna proteġejna ċittadini tagħna u l-Ewropa aħna għandna bżonn mhux ikonni korsi jew diretturi jew ħafna summits, President Juker, ker kummissarji issa għandna bżonn naġixxu eh, b'saħħitna kollha u mod determinat. Grazzi. For one minute, please. Thank you well, voorzitter. Um, uh... Grazzi, signor Van Brempt. Sur Juncker qal illi għandna jkollna dawn il-proġetti pożittivi xi ħaġa sabiħa, ovvjament. Aħna tħallna f'depressjoni kollettiva wara l vot tal-Brexit, aħna għandna bżonn illi nindirizzaw l-isfidi eh, tagħna b'mod konkreti aħna smajna illi l-Ewropa mhix eh, soċjali biżżejjed aħna qegħdin naqblu miegħek irridu jkollna miżuri biex nikkumbattu il-social dumping kif ukoll il-qat fost iż-żgħażagħ importanti illi nqisu li ż-żgħażagħ huma favur il-proġett Ewropew u hawnhekk nixtieq nagħmel punt ta' kritika. Inti tajtna lista twila ta' proġetti, però Trittati u koll attenzjoni għal tranzizjonijiet eh, fl-ekonomija. Aħna għanna ekonomiji ġodda, bxolijiet ġodda, għanna bżon investimenti illi jaħdmu f'dan l-ambjent ta' tranzizjoni. Grazzi, is-sur sajer għal minuta. Grazzi ħafna. Meta nitkellmu aħna bħala Partit Popolari aħna kontenti li se jkun hemm dan il-Kummissarju għas-Sigurtà. Aħna bħala PPE nirakkomandaw illi l-Parlament joħloq il-Kummissjoni għas-Sigurtà Interna jew Kumitat pjuttost tal-Kumitat Intern. U għalhekk Dawn huma affarijiet komplessi ħafna, imma fil-Parlament aħna nitkellmu biss fuq drittijiet tal-bniedem jiena nixtieq nagħmel intervent bħala Ungeris fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Mill-perspettiva tagħna aħna għandna bżonn inkunu umani, għandna bżonn inkunu ċari, aħna għandna bżonn mhux ehm, għana bżon najnu n-nis li fil-post taħħom ġifiri biex hekk nkun jistgħu wkoll imorru lura f'pajjiżhom l-aktar fis possibbli għandna bżonn nimblukkaw l-immigrazzjoni illegali u nħarsu il-frontieri interni pa' ma tagħmel l-Ungerija għalina mhuwiex ġust li dawk illi ġew mod illegali jew ġew mistiedna u mbagħad imorru lura skont il-kwoti aħna qed ngħidu biċ-ċar il-pożizzjoni limi dan nistgħu nagħmluh ukoll fir-referendum se jkollna din l-opportunità. Nixtiequ eh, konna dan il-kriterju u nistennew tweġibiet sinċeri. Grazzi. Mistuqsija Sur Juċefċki, taċċetta, Iva. Mela, ma nafx kif u għalfejn san solvu din il-problema partikolari. Ma nafx fejn nitkellmu fuq dan l-aspett. U man meta smajna lis sur Juncker illi jekk ikonna dan it-tip ta' kampanja pal manna fl-Ungerija mhux ħajkonna l-ebda tip ta' soluzzjoni. Inti eh, meta tqis anke attakk li sar fuq l-ajruport Zaventem, Eh, anka eh, Sur Juncker weħel għal dan l-artiklu. Eh, inti kellek 30 sekonda biex tagħmel il-mistoqsija tiegħek u ma tantx femnija. Jiena ma smajt lebda mistoqsija infatti. Grazzi. Mela, il-kellim il miss is-Sinjura Thomas. Grazie Signora President, permettu li illi nikkota poeta Franċis li jgħid m'hemmx mħabba hemm biss provi ta' mħabba. Wara l-Brexit, sur President tal-Kummissjoni naħseb li dikjerazzjoni ta' mħabba mhix biżejjed. Hemm bżonn tal-provi ta' din l Kemm ilhom jistennew ċittadini tagħna din il-ħolma Ewropea ħajspiċċaw mis jemnu iktar. Ma nistgħux ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk, eh, hemm bżonn ta' azzjoni, ta' atti eh, naħseb il-fatti li m'għandniex biżejjed eh, mezzi biżejjed mezzi budġetarji wasal biex ma naslu imkien. Għanna bżonn li kemm jista' jkun inqarbu il-wediet mal-azzjonijiet komunitarji. Dan qed ngħidu wkoll partikolarment għall-MFF kif ukoll għal budget tal-2017 deċiżjonijiet politiċi bħal dawk il ħabbartu intom illum is-sikurtà, l-frontier u difiża dawn huma kollha punti illi rridu nakkumpanjahom ma' iktar budget. Ela għaliex toħ fil-budget bħal fil-reċerka u f'affarijiet oħra li ħajnuna namru li nanfusna għal-ġejjeni mu se waslunna imkienem ukoll koll garanzija zaza illi inti wkoll semmejt ma' l-Kummissjoni x'qed tgħidilna 0 euro f'termini finanzjarja għal 2017 Kusawni senjura. Sur President tal-Komissjoni, Sur President tal konsell aħna li nistennew u ma rizorsi propi mux xaħġa bħal dik li kena qabel ma negozjati ma kull parlament sta' kull stat membru. Grazzi kollegi nishtiq eh, nejdilkom eh, li Iva eh, tajjeb li titkellmu imma jekk ġobkom zammu mal-ħin. Is-sur Angel. Grazzi, Signora President, Sur President tal-Kommissjoni. Nishtiq nifraħ il-President tal-Kommissjoni għal diskors fejn huwa tkellem fuq il-punti kruċjali u l-prioritajiet u l-miżuri speċifiċi li neħtieġu. Issa l-mistoqsija hija x'kan għamlu issa u mħasseb dwar il-populizmu u l-euroxettiċiżmu, però dak li aħna qed naraw fl-aħbarijiet u dak li nisimgħu fil-kuraturi uh, u uh, wara l-kwinti tal-istituzzjonijiet hija ħaġa oħra Ġifiri, il-fat li Spanja u l-Portugal u ma meċħuda mill-fondi strutturali. Dawn huma popli li qed jagħmlu sagrifiċċji kbar biex jilħqu l-anijiet tal-Unjoni u naħseb li m'għandhomx jiġu sanzjonati b'dan il-mod minn fuq. L-istat tal-Portugal ma nafx jena tistaw tistanzjonaw imma mhux in-nies, mhux il-kumpaniji, illa li hemm bżonn ta' dan ta' dan il-flus eh, dak kollu illi il-ħidma ta' komet wassal hija għal populizmu ija kon iktar integrazzjoni iktar Ewropa. Grazzi issa għal minuta is-sur Weidenholzer. Grazzi s jura President, l-Europa miex edha f-situazzjoni tajba, pero din mandux, din mandix tkun raġuni biex ikun inqas Europa, emma uħut illi donnom eh, ma tantx għandhom update eh, jiċċelebraw imma aħna ma ġejniex hawnhekk biex inġibu l-irda imma biex naraw naqra x'iridu nagħmlu x'inhuma l-isfidi u naġixxu dwarhom. Irridu naraw illi eh, nafaċċaw daw l-isfidi, rridu nindirizzaw kustanijiet bħal kriżijiet istituzzjonali, l-migrazzjoni, l-qatt, imma ma nifokawx biss fuq dawn, irridu nħarsu l-lin Naħseb illi kien ta' so Sur Juncker li inti referejt eh, għad-digitalizzazzjoni eh, tal-ġejjieni eh. huwa biss billi naqbdu din il-modija illi nistgħu noħolqu Ewropa pożittiva, is-suq wahdini digitali Ewropew tajjeb għax kaħloq ix-xogħol fuq il pakket tal-protezzjoni tad-data huwa hija inizjattiva tajba li għaliex hemmhekk ħankunu uh, pionieri għal darboħra. Issa sur Karas. Uh, grazzi, Senjor President, Sur Juncker, Senjuri. Uh, smajna l-State of the Union, Sur Juncker, u l-pjantazzjoni speċifika illi naħseb jirreferi għal ħafna stennijiet, inti u rejt xinu s-sens ta' urġenza, pero naħseb illi il-politikanti kollha għandhom jindirizzaw dawn il-punti ta' tħassib aħna l-kollet nġibdu ħabel wieħed fl-Unjoni. Naħseb eh, li hemm kapijiet ta' stat u gvern li mumiex qed ikunu eh, sinċeri fid-diskorsi tagħhom eh, u hemm uħut ukoll li tippruvaw iġibu l-firda bejn xulxin. Naħseb li dak din ir-riċetta qed wassalna għal diżastru. Fi Bratislava rridu nagħdu messaġġ ta' solidarjetà rridu naraw illi l-istati membri kollha tal-Unjoni jaħdmu flimkien għall-Unjoni ta' Sigurtà u Difiża għal iktar ġustizzja fiskali biex nirdupjaw il-pjan ta' investiment eh, illi nisħu iktar fuq eh, refugjati fuq il-ħarsien eh, tal-frontieri esterni kif ukoll biex konna politika komuni ta' l-azil. Issa, issur korbet għal-minuta. Senjura President, mem lebda problemi sempliċi l għanna u u l-Brexit eh, ċertament eh, u għuħet eh, minn dawn u l-ikbar divorzju u jekk sejf ta' malajr ikun dizastru għazewx naħat. L-inqas din il-kwestjoni hija kbira u kull jum niskopra affarijiet ġodda mill-kampanja ta' dik tal-Brexit il-fat li il-gvern Ingliż għadu ma skattax artiklu 50 juri kemm mandu lebda idea ta' xixti ikun il-ġejjeri għal pajis fuq din il-kustjoni u eh, il-kustjoni hija jekk irridux jiżguraw postom fissu wahdini ma' dan jimplika illi jkun hemm ħarsien ta' regoli eh, komuni eh, u hemm ukoll il- l-NTBs eh, u punti oħra. Nafu li dawn kollha għandhom implikazzjonijiet kbar għall-Ewropa, però eh, qed naraw li dawk li eh, talbu biex iħallu l-Unjoni issa qed jgħidulhom qed jirrealizzaw li r-realtà hija differenti. Jiena naħseb illi hemm bżonn illi nikkonsidraw l-affarijiet mill-ġdid. Grazzi. Issa, għanna blue card missur Schmidt talik sur korbet taċċetta 30 sekonda. Grazzi, eh, Sinjura President, eh, grazzi sur Korbet eh, tal-li inti tajtribut tal-konsistenza jena naqbel miegħu ta' mal-kampanja dizonesta li kien hemm matlu tal-Renju Unit u nafu li l-wedit li saru mhux ħajnżammu minn din il-kampanja. Irridu naraw issa li jkun hemm approċċ komuni minn ta' Renju Unit imsejjes fuq ir-rispett ta' l-interessi ta' Londra, Ġibilta, l-Iskozja, l-Irlanda ta' fuq eh, naħseb irridu neħdu konsiderazzjoni dan dawn il-vuċijiet eh, din il-pluralità. Iva, naqbel b'mod sħiħ li din is-sitwazzjoni eh, waslitna għal sensi l ta' problemi illi qabel qatt ma ikkonsidrajna u nafu li għas maċtaq u li kun il-kas dawk li kienu favur it-tluq. Eh, issa l-partijiet kollha tar-Renju Unit u tal-Ewropa meta naslu fil-punt fejn narfu verament fisser il-Brexit, mhux il-wedijiet li saru li din xi speċi ta' soluzzjoni għal kollox ġenna fuq l-art ħafna, ħafna, ebda mill-Gran Bretanja ħafna jibdew jistaqsu kemm hemm verità f'dan il-weda li saret mill-kampanja ta' tluq Issa, il-Sinjura, suċa, grazzi nishtiq eh, nejt eh, proset li sur Manfred Weber li għali li irridu nieqfu eh, bil-populizmu kontra dawk ta' Brussell, il-politika vera hija illi ngħaddu aħbarijiet tajba. Sur Juncker, nixtieq nirringrazzja lilek ukoll l-indirizz tiegħek il-mod kif inti tħaddit u għal-mod kif aħna għanna nkunu għet nitkelmu fil-Parlamenti Nazjonali kolla u mux biz dell-awla. U għavera li l-fiduċa fl-Europa tnaqret wara l-Brexit, pero ma xejnieċ naħseb li eh, l-Unjoni ma tistax tiġi izolata, ma tistax taħdem waħda, u l-problemi tagħha ma jistawx jiġu solvuti biss Pariġi u Berlin, imma wkoll Fateni, Madrid u Zagreb. E permetti li nejt li l-kollega tana Sor Plenkovic ħajkun il-Prim Ministru ġdijt Kroat u ċert li anki pajizna ħajat il-kontribut tajjeb l-politika barranija Ewropea. Sur Juncker, nizgura kelli aħna ħajkun ħanatukom l appoġġ tana biex naħlaq nishtiq nejt grazzi tal-li ħdimtu biex tiżguraw illi l-ħaddiema kull fejn qegħdin ikollhom l-istess drittijiet u salarju ndaqs. Dan huwa punt importanti, dan huwa rispett ta' solidarjetà kif għadt inti 16-il darba kif imsemmi fit-Trattat tal-Unjoni. Issa, is-sor li wara tajja. Aħna protagonisti tal-ħajja ta' kuljum tal-Unjoni Ewropea maħniex eh, eroj. Forsi għandna xogħol iżjed ikbar minna iżda il- għawa tana, lażli tana fija l-deċizjoni storika l-Europa għanda l-kriżijiet gbar, iżda ħarġet minnhom u kienet taf li eh, għamil ħafna, għamil tajjeb Junker ifakkarna dwar dan. Din hija marbuta għal dan l-appuntament, l-istorja. l istoria l istorja il-President tal-Konsell u president irridu fl-ekonomija hija ċar iżda iżda jridu konna eh, bilan politika ta' ekonomija tajba meta l-patiġi applikat mod intelligenti ma titlix il-kredibilità, anzi iżid kredibilità fil-gwad ta' ċittadini. nitkellem dwar żewġ punti biss, il-fiskali l ewwel net, l ewwel pass lejn eh, ġrida kontra l-evażjoni. U għanna proposta fuq il-mejda, fuq l-assigurazzjoni għal-għad, fil-rigward tal-eda għal-politika soċjali Ewropea biex nuru li aħna nemnu f'da kollu jiena għandi fiduċa fil-konvenzjoni tiegħek rrit nuri illi aħna qed naħlu fuq dawk li zjed vantaġġati u bekk il-proposta ta' Padovan huwa fattibli, huwa sostenibli u għanna nagħmluha stilla tal-politika Ewropea. Mr. Bullman, one minute, please. Issa, Is-Sur Bullman għal minuta jek jorbu. President tal-Kummissjoni inti għattajjeb illi fl-Ewropa mhux kollox qed jaħdem kif suppost u illi f'ħafna setturi hemm bżonn eh, ta' tant imsemmija solidarjetà fl-Ewropa. Hemm ħafna li jgħidu kif suppost li inti għandek aġenda eh, koraġuża, ejdinna, ejdinna xanna bżon għall-Europa koraġuża, nafu li aħna ma nistawx namlu kollox hemm ħafna xogħol irid isir fuq livell nazzjonali, inti tkellem dwar regoli għalija, meta tħallsu l proposta li aħna minna ħames snin ilu fuq il-pat ta' tkabbir stabilità, irridu narfu li irridu naraw naqra jekk pajjiż għawiex sempliċement jieġestjona l-manager u l-amministrazzjoni jimenġa l-amministrazzjoni u l-burokrazija tiegħu jew nkellek verament u xed jitfall flejjes tiegħu kif suppost eh, mod solidari u biex eh, jilqa fiħdan u refuġjati. Ma nafx, jena kif nistgħu naċċettaw li hemm min mhux qed jitħarreg millimetru għal dawn in-nies. Irridu eh, però għal dan kollu koll imbidlu regoli finanzjarji biex bekk ikonna politika aqlija. Din ija l-proposta li aħna nagħmlu qed nistennew il-proposti issa minnaħa tagħkom. Grazzi, Signor President, it-telf tal-valuri Ewropej, egoizmi nazzjonali qegħdin dejjem jiżdiedu, eh, rotta mhux daqshekk ċara u kriżi dejjem ikomplu qatt ma nsolvuhom. Din huwa din taqsira tal-Ewropa tal-lum eh, problema imma li mhuwiex fidejna l imbidluħ Imma huwa biss jekk naħdu flimkien li ħansalvaw il-proġett Ewropew għal xi kriżi ekonomika, l-kriżi tal-rifuġġati, l-kriżi tal-immigrazzjoni, kriżi tal rifugġati l kriżi tal immigrazzjoni kriżi tas sigurtà dawn għandhom biss risposta jekk ikun hemm soluzzjoni komuni. Issa wasal iż-żmien ta' fejn il-Kummissjoni Ewropea bis-Sur Juncker frasa eh, jgħid mod ċar lil dawk e, u jaqla l dawk li mhumiex qegħdin favuru li huma jimblokkaw eh, forsi ħankunu antipatri fiati u forsi ħajkritikawna. Eh, imma eh, Għanna bżon ta' politika monetarja aktar ġusta drittijiet għal ħaddiema. Aħna maħnix favur dawn il-tnaqis tal-fondi l-Ispanja u Portugal, imma maħnix ħan blokkawom, aħna mux ħan permet, eja ma nipermettux li eh, nitilfu il-ħolma tal-Europa, eja nkomplu naħdmu favur l-Europa. Grazzi, sanaddu għal-kaxxijaj. Għanna numru impressionanti ta' kollegi, ma nafx, qed nara sinjali li tisir hija blu u jew kħiġdi, kiexdi tiegħi. Tajbus mela ġviri għana persuna oħra. Naddi mill-ewwel kħiġdi għaj, sur Kjotax għal-minuta. għankun tassew stretta mal-minuta. Iva, sur kjoto xe. Marriċ nejt, eh, s-sur 584, forse l-pronunċa kienet ħazina. biex nkunu nistaw nsolvu l-problemi rridu neħdu ċertu inizjattivi, eh, Senjor President, jen għandi żewġ idejat l-ewwel rridu niċċaraw relazzjonijiet tagħna ma' Turkija illi huwa pajjiż sew importanti eh, u illi għanna għandna niżviluppaw iktar il-kooperazzjoni Miawa, ma naħsebx li l-inkella eh, Turkija ħadd issieħeb eh, fl-Unjoni. Issa jek għandhom l-affarijiet eh, pendenti Eridu, eridu naraw naqraw kif ħarsu pajjiżi oħra meta naraw illi qed ikkonsidraw konsidraw is-sħubija tat Turkija meta nafu x'inhija il-qada ta' drittijiet hemmhekk il-budget. Il-budget nafu li eh, tnaqqas anzi zdiet, eh, skużawni, eh, għan iktar flejjes fi riċerka, fl-innovazzjoni, fi xogħol ta' zazax, jiena naqbel ma dan, imma irridu naraw naqra kemm hija kbira rida tagħna biex nkomplu b'dan il-proġett ambizjuż. Grazzi issa Sir Lopez Aguilar. Grazie, signora Grazie, signora President. Sur President, Inti qed Maħniex edin pozizjoni ħjar minn sena ilu u kemm minna li bdejna dan id-dibattitu, meta bdejna din il-kwisti din il-dibattitu tal-Istat tal-Unjoni Massur Barroza memx eh, sintomu għar ta' deterioriment tal-Unjoni Ewropea mill-Brexit, eh, divorzju u il-bot li jem bej, distak li jem bejn il-klim u l-fatti. Il id-diskors tiegħek iva u eh, applaws imma l-fatti l-azzjonijiet le il tkabir kien verament bil-mult il-hemm eh, nuqqasijiet anka fil-pjanta Juncker, Juncker eh, e, anka għal dak li huma żaża il-fatt li l-impenji ta' solidarjetà eh, hemm nuqqas ta' solidarjetà u naraw f'din il-multa fuq Spanja u l-Portugal f'żewġ pajjiżi li kellhom u għandhom vokazzjoni kbira favur l-Ewropa u it-teddida għal l-impenn ta' responsabilità maqsuma meta niġu biex niffaċċaw din il-ekkim sejħa ħażin il-kriżi tal-immigrazzjoni migrazzjoni imżon li l-Europa ma titlix din l-aħħar opportunità eh, li terġa tirkupra qabel elezzjonijiet tal-2019. Grazzi ħafna kollegi, forsi jimdunajtu li hemm xi problema teknika bil-arloġġ, eh, jekk l-arloġġ ma jirranġa not jien. Jekk jorġbok Sinjura Ford. Grazzi, eh, Sur Juncker, inti tkellem il tal-biza ta' sur Masvek naħseb li il-reati u tilta ta' ma ta' sew tal-biza e, vera, dan għandu jiġi kundanati minti ma tkellimx dwar il-mijiet u l-eluf ta' nies fħarlu f'Essex illi inaqdu biex ikundannaw dan il-reat e, ħafna ħafna ċittadini f'pajjiżi jixtiequ negozjati kalma u kif suppost għal futur tagħhom mal-Europa. Nafu eh, xina situazzjoni eh, bejn ir-Renju Unit eh, u l-Unjoni. U allura jekk aħna jekk ma jkonniex pjan fuq tul ta' żmien, ħanispiċċaw inċartu l-Ingliżi bejnietom. Nafu li iż-żewġ naħat eh, tal-fliegu eh, Ingliż eh, iridu jieħdu l-ħin tagħhom biex l-affarijiet jimxu kif suppost. U inti Senjura Ġorġeva naħseb kieku taqta figura tajba fin-Nazzjonijiet Uniti. Grazzi u issa għal-minuta isur maxtukla. Grazzi. Grazzi, signora President qed naraw eh, ħiel ta' kritiċizmu imma nuqqas ta' miżuri konkreti biex nafaċċjaw il-kriżi. Il-kriżi hija waħda eh, multipla eh, soluzzjonijiet ineffettivi biex insolvu l-kriżi tal-migranti, għanna ħafna ċittadini ta' Renju Unit li mhumiex qed jaraw ġejni tagħhom bħala parti tal-Unjoni hemm differenzi bejn it-Tramuntano nofsinhar tal-Unjoni tal-Ewropa, naħseb l-ebda minnhom huma fatali, però rridu nifmu, rridu nifmu eh, tassew fuq x'għed nitkellmu, rridu ngħidu l-affarijiet kif huma. U eh, rridu nsemmu l-ismijiet in-nies bisimhom jekk ikunu u zbalji. Inti President tal-Kummissjoni għandek tikkonsidra jekk eh, inti tistax tmexxi l-Unjoni barra mill-kriżi jew leve. Sur President, eh, naħseb illi eh, dak li għanna qoddimna fl-istat tal-Unjoni eh, u għacħar inti sentajni l għedna reforma tal-copyright eh, ta' dritti tal-autur li xa eh, timobilizza l-potenzjal digitali Ewropew u kollox kienu kun iktar faċli, pero l-lum naħseb li għanna l-oppost. Inti għazbis tindirizza differenzi fuq dawn id-drittijiet, miflok ija tawnek tejdinna il-publikaturi jridu jħalsu Ehm, tal-rabtiet eh, li huma jinkludu ehm, fl-artikli. Naħseb dak li qed tagħmel ħajjagħmel iktar diffiċli biex nikkompetu fuq eh, livell globali, ħajkompli joħnoq il-libertà ta' espressjoni u ħajwasal għal inqas diversità fil-medja inqas pubblikazzjonijiet Ewropej. Fl-aħħar mill-aħħar din proposta diġà xħadni hawnhekk f'dil-awla diversi drabi, jiġifieri ħudu rendi kont ta' dan. Issa ngħaddu għas-sur epidedeo għal minuta. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Grazzi, President. President Juncker, mux biss ripeta Anzi, ma miex jizet mill ripeta il-kontenut vag u il-pozizjoniet vagi. Per eżempju, kif se jkun possibli li aħna ninaqdu mal eh, eh, naqdu il-ċipru meta Turkija ma ma tarafx il-Repubblika ta' Ċipru, l-Unjoni ta' din kif nisaw naħdmu fuq il kustan ħafna kwistjoni diffiċli tal-Unjoni Ewropea meta ħafna mill-ċittadini tagħna huma skontenti. Kif jista' jkun li jkollna l-livell ta' għajxin tajjeb fl-Unjoni Ewropea meta għandna eh, ammonti kbar ta' Musulmani fil-Repubblika ta' Greċja u qed jipprovaw jimponu l-liġi Islamika u xarija fil-Ewropa Kif nistaw naċċettaw il-qat fost iż-żaza meta il-President Juncker qed isejjaħ għal Zaza kwalifikati biex jitlu minn pajzi terzi m'għamel xejn fil-gwatt ta' tisih ta' Frontex, m'għamel xejn dwar il-problemi eh, hawnhekk f'dan il-qasam m'għandniex soluzzjonijiet provduti minn Frontex fil-gwatt tal-migrazzjoni illegali minn pajzi terzi għandna bżonn niżguraw illi Frontex jaħdem fl-interessi tan-nies fl-Ewropa. U mhux biss isegwi dak li jgħid it-tmexxija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mela, issa wasalna fl-aħħar tal-kaċ tiegħi. Fisem il-Kummissjoni se nisimgħu il-Kummissarju Juncker. President, Signori permettu li eh, nirringrazzjakom minn qalbi għal dan dibattitu li kenna għal ħafna affarijiet tajbin li jedna li għedtu fil-gwata tal-Komissjoni, jena mnix sanajt li ma smajx eh, il-punti negattivi, za impossibli li nindirizza l-punti kollha li semmejtu. Eh, minħabba l-ħin li għandi biex nitkellem nasab il l-lum għanna ftejm konsiderevoli fost il-gruppi f'dan il-parlament u jina ninsab grat għal dan iżda nista naqsam maħkom u li jiena ma nix nasal għal dan il-punt fil-dikjarazzjoni eh, fil-bidu tiegħi aħna ninsabu fil-diskussjonijiet fuq il-vizas mat-Turkija mat turkija u l-liberalizzazzjoni ssir biss jekk il-prekondizzjonijiet kollha jiġu metqin min-naħa tat-Turkija. U nixtieq inkun ċar fuq dan il-punt. Qed insejjaħ lil kulħadd xi rigwardiet biex ikunu iżjed paċenzjużi fl-approċċ tagħna għax hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, kwistjonijiet diffiċli ħafna biex insolvuhom fir-rigward tat-Turkija u dan jkun possibbli iżda mhux neċessarjament fl-iskeda li għandna eh, fissata minnajr ir-riforma tal-liġi kontra terrorizmu, eżempju, dana mhux se jkun possibbli li naqblu fuq liberalizzazzjoni tal visas għat-Turkija jew li konna xi data serja li nisaw naqblu dwar. Jiena kuntent illi pratikament kulħadd sejjaħ għal l-Europa soċjali jizjed eh, b'saħħitha. Il-proċedura ta' konsulenza għal pilastri fil-gwad ta' ġetti tal-ħaddiema qed isseħħ u l-riżultati ta' dawn konsultazzjonijiet se se se se li sottomettu l-proposti tagħna eh, fuq il-bażi tagħhom. Grazzi tal-li ġibtu l-attenzjoni għal bżonn li l-Fond Ewropew ta' investiment għandu jiġi rdupjat u għamnek kena kunsess wiesa għal dan. Il-Parlament Ewropew ukoll għandu jagħmel dak li għandu jagħmel biex jiżgura li din id-deċiżjoni tista' tittieħed u l-istess japplika fil-gwart tal-Aġenda Digitali għandna hemmhekk ukoll għandna għandna naqblu u naħdmu flimkien eh, U għal darba ħna reġan ringrazzjakom. Wir kommen jetzt zur Schlussrunde dieser Aussprache. Mela bekk wasanna l-round eh, eh, konkludenz ta' dan dibattitu l-ewwel net. Il-membri li mhumiex marbutin is-Sur Sarjanopoulos. Inti jett li situazzjoni sitwazzjoni tal- unjoni eh, daret tal-lar, Sur Juncker, qed naraw iżjed faqar, iżjed evażjoni tat-taxxa mill l kbar, il-bdewa li qed eh, jispiċalu mill-flus u fil Greċa il-memorandum eh, qed jagħmel affarijiet arm mill huma iżda n-nies huma perikolati l-vittmi ta' eh, taħt periklu l-vittmi tal-kapitalizmu blar waqfin il-vitmi ta' situazzjoni fil greċja kull ma jmur huma nis illi qed isir vitmi tal-kumpaniji l-kbar illi dejjem ifittxu il-profitti qed naraw li sur Tsipras qed eh, jagħmel dak li l-kumpaniji l-kbar irridu eh, mumiex qed iħares in-nies u issa għandna l-Brexit ukoll l-Europa u l-Unjoni Ewropea mhix se, se ssir aħjar, il-kapitalizmu se jagħmel affarijiet għar. Aħna għandna bżonn nelbu s sitwazzjoni is-sistema. Għal jene fil-surda graf issa. Sur President, il din il-Kummissjoni Ewropea ma miex kompetenti qed tesponi ċ-ċittadin tagħna għal terrorizmu tal-Iżlam u għandna mijiet ta' rifuġati li ma jirrispettawx il-kultura tagħna minn min pajjiżi Musulmani, il-neonazis fil-Ukrajina, id-dittatorjat, il-Sultan tal-Ankara u oħrajn. Għanna daw kollha fl-Ewropa miljuni qed jispiċċaw qiegħda U aħna, e, qed tistennew li aħna nħaswa da kollu dan mhux tajjeb e, għal ċittadin rapaw, bekk sur Juncker għandu jirriżenja jekk dan ma jagħmilx hekk. E, nitolbu biex għamil segwenti, ebda liberalizzazzjoni għal viza għal ukrajina għal Turkija jew għal istati ħsina oħra ebda migrant fil-Unjoni Ewropea u nibatu dawk li għacċettajna l-ura u nidġildu kontra l-Islamizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ziet importanti hawnhekk. Issa, Sur Farage, għallu li darba wara oħra fil-Brexit ma kienx hemm xi armata Ewropea, ma kienx mhux se jkun hemm forsa um, um, fil-Unjoni Ewropea, indipendenti fil-Unjoni Ewropea, issa għaw ah, wasanna. Issa, Isur Juncker tkellem dwar il-struttura struttura paralleli, Sur Verhofstadt qal eh, itla, l-Amerika nistaw naħsbu fl-wahedna, ma ma tistax taħdem żewġ paralleli flimkien mingħajr kompetizzjoni bejn it-tnejn. U la darba jkollok il-forza għawa indipendenti militari l mbagħad ikollok it-tentazzjoni t tużaw niftakar is-Sur Verhofstadt fil-żmien tal-Libja, inti kont eh, mejjed biex il-militar jidħol u dan il-proġett u għagburi għaxet nitkelmu dwar il rekonċidjazzjoni tal-paċi u għawnek konna titkelmu dwar affarijiet li huma perikolużi ħafna u jekk tużaw il-referendum kullimkien fl-Unjoni Ewropea ninsaqsi jekk in-nies se jappoġġaw din jiena ma naħsebx li dan huwa l-każ. Izmela l-ħodur issa s-Sinjura Hams. Grazzi, President. Jina wkoll nixtieq nsi xi ħaġa dwar it-Turkija qed nitkellem kważi kuljum mal-kollegi fit-Turkija iżda anki fil-Ukrajina. U naħseb li hemm ħaġa waħda li tibqa' importanti ħafna. Għanna narfu illi progress demokratiku li żviluppi ma jistax jiseħħu minn barra, issa minn ġewwa u aħna għandna obbligu demokratiċi f'dan il-pajjiżi li nappoġġawhom fl-istat ta' dritt fid-demokrazija u li nkomplu nappoġġawhom fl-Ukrajina u anke fit-Turkija u dan huwa obbligu demokratiku illi m'għandniex infallu hawnhekk. Eh, Sur Farage, inti qed tirreferi għalina bħala nazzjonalisti jiena għandi ngħid li fil-bidu jiena kont waħda mill-ewwel li kont uh, Eh, jiddispjaċini li l-Renju Unit ta' jitlaq mill-Renju Unit. Issa jisek inti qed tgħid lin-nies tar-Renju Unit li frigwad tal-isfidi tal-ġejjeni tista' tajt biss fejn tista' twieġeb għal dan billi tmur lura fil-passat u jiena ma nixtieqx li nmorru lura fil-passat il-ġejjeni fl-Ewropa, il-ġejjeni fil kontinentana tista' tintrebaħ biss fej hemm il-laqda bejnietna biex niffaċċaw il-ġejjeni u bekk permezz ta' dan il-kontinent biss nista' nsibu l-ġejjeni. Aħna bdejna għax konna ehm, konna eh, fiduċjużi u kellna kuraġġ biex niffaċċaw hekk jiena eh, qed ngħidlek għall-nazzjonalist Ġermaniżi wkoll. Grazzi. Mela, fisem il- Il-Sinjura Sema jekirġba kal-gwe. Zawx kummenti. Jiena ma nasibx li ċittadini jħossu li huma eżiet siguri għax jivvotaw għall-Unjoni Ewropea li hija mhix saħħita u politika ta' difiża. Ċittadini qed jieħdu l-impressjoni li qed et nimxu lej konflitt militari, għandkom t-konsidraħ dan, u fil ta' PNR t-tkelmu dwar il-bżon li nħarsu l qasam eh, privati, sa' fil tal-ftemi tal-PNR. Eh, Mal-Kanada, per eżempju, xinu ma' drittijiet fondamentali għawnek, dan ma' jmurx kontra l-karta inti jettajt li eh, negozjaw mal-Kanada, di mux kontradizzjoni Iva, issa, is l verħofsat. Mela, fil-qosor ħafna, Sir President, Rebecca Harms kienet xokjata mill-klim li jintużaw mis Sir Farage. Jina minni xie xokjat. Sir Farage jizu eh, eh, dejjem fis-sakra alkoholista li eh, jilmenta li xi ħadd tieħor qed jixrob fil-ħanut ta' xorb. Dan huwa din hija problema ta' Sir Farage. Hija ħaġa ridikola. Ridikola mill-banda l-waħda, issa mill-banda l-oħra, realtà hija li għal populisti u għal nazzjonalisti hawnhekk mhuwiex dwar il-Brexit, mhuwiex dwar l-interess tal- ta' ċittadin tal renju Unit u mhux żgur li mhux tal-industrija tal renju Unit hawnhekk qed jitkellmu dwar jitratta l-erda tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea dik hija l-aġenda reali u għalhekk jibqa' hawnhekk dak hawnhekk f'dik f'din il-kamra u hija ħaġa ridikola illi aħna niġu attakkati, illi aħna u jattakka li irridu id difiza Ewropea meta l-President tal-Amerika stess illi jgħid illi għana nerfa u responsabilta fil-kontinent tagħna stess u mhux dejjem ikunu l-Armata Amerikana li se tagħmel dan ix-xogħol. Tajjeb illi tikkritika l-operazzjoni fil-Libja, inti kont ħabib saw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 ma tħassibx li xi ħadd li qed isejjaħ għal armata fl-Europa għanna l-Austria, l-Svezja u l-oħrajn li huma neutrali fl-Europa, dana xejt fuq il-neutralità tal-dawn il-pajjiżi. Jina minni xed nara kontradizzjoni bejn id-difiża Ewropea u l-Organizzazzjoni tan-NATO jiena tara bħala l-iżvilupp tal-pilastru Ewropew tan-NATO fejn ikun meħtieġ kemm jista' jkun malajr biex nerġgħu nirbħu l-kontroll fuq il-territorju tagħna stess, fuq il-viċinanza tagħna stess. Eżis kollegi, ħudu postkom, jekk ġobkom dawk li qed jimxu l-emulaw jew qed ikolkom id-diskussjonijiet tistgħu toħorġu barra jew oqgħodu bil-qiegħda. Bitte sehr, für die eca fraktion hat jetzt das Wort Herr Kamal. Mr. Kamal, grazie Hafna. Hajat ħaġa sabiħa li nista' nitkellem wara l-Verhofstadt la darba aħna bizna l-grupp tiegħu fil-elezzjonijiet Ewropej jiena għandi dan din l-opportunità iżda jekk inti tkompli Is-Sur Verhofstadt jiena m'iniex qed ngħid li din il-din il-Kamra eh, hija l-kawża tal-kaġun tan-nazzjonaliżmu iżda jekk tkompli tiffokaw fuq l-integrazzjoni Ewropea u mhux toħolqu xogħol jekk tkomplu f'dan f'dan triq inti se se tisforzana fil- fost il-populisti. Iva, r-Renjoni se jitlaq mill-Unjoni Ewropea, iżda memx eh, rebħalina, għanna bżon l-Unjoni Ewropea eh, tkun taqla l-ġit. Eh, aħna se nkomplu niprovdu sigurezza għax-xogħol toffri l-opportunitajiet ta' ċittadini fil-pajjiżi kollha rappreżentati hawnhekk illum jiddispjaċini li l-lum dinja dan ma kienx l-istat tal-Unjoni kien dejjem l-istess il-kien Il-listat ta' riunjoni. Fisem il-grupp tal-SNDC sur Pizzella, sinċerament jiena nibqa eh, et nistaġa meta nisma l-Farax u l-Pen illi jgħidu illi għajnuna biex inwet u l-Brexit jina huma kienu determinati u konvinti u baqgħu hemm fej talbu għal-Brexit il flexitu u l-Pena u issa mhumiex kapaċi u issa u issa jinaqdu ma' Verhofstadt issa intkom il- intkom il-xitan għax intkom ingannajtu il-poplu kollu u wassaltom għal divizjoni li se jkun ħażin għal Renju Unitu għall-Unjoni Ewropea wkoll. It-tieni punt, il-faqar ir-redistribuzzjoni tal-leħel, l-inikwità, l-dumping soċjali, il-tkabbir sostenibli huma l prioritajt tagħna. Grazzi President Juncker għax huma anki priorità tal-Kummissjoni Ewropea t-telet. Inti introduċejt dal-għodu il-Capital Market Union. Issa għanna il-Market Union l-Unjoni li għanna nwet, oh, il-Capital Market Union, irridu naħlu biex il-politi biex biex waqfu l-Unjoni Politika tal-Unjoni Ewropea. Dik hija l-sfida kbira, jina ngħid li eh, għanna eh, min jgħid li jina għat noħlom iżda għandna noħlu noħolmu biex noħolqu affarijiet aħjar. Kummissjoni Ewropea u Parlament Ewropew kif għal Delor għanna naħlu fl-imkien, eat fit, jekk nibqaw maqdin nistaw, nistaw nirbu għanki nirrealizzaw il-ħolm tana. Fisem il-PPE, eh, Sur Weber issa. President u il-President eh, Komissarju, il-President ta' Konsil jena għandi ngħid li ġobni ħafna il-ton ta' dibattitu għax qed nistennew il tweġbiet ta' mistoqsijiet tagħna u rajna li Jean-Claude Juncker permess tax xogħol tiegħu permess tax xogħol tal-Kummissjoni hawnhekk għandu appoġġ mill-Parlament biex jibda dan ix-xogħol qed naħdmu mal-Kummissjoni u Parlament dawn iż-żewġ istituzzjonijiet ikunu jista' iwasslu għar-riżultati u dik hija konklużjoni tajba dan id-dibattitu t-tieni punt tiegħi L-Istati membri jkunu jisaj jimmobilizaw l-wieħom biex ikonna dan id-dialogu finaħta fuq u tisfel fil-loro u d-diskussjoni kollha fil tal-immigrazzjoni u impatt kena l-kwissjoni fuq l-esklużjoni ta' xi stat membru xi jumejn ilu. Aħna maħniex fi kindergarten hawnhekk. Qed nagħmlu xogħol tajjeb politika serja u bekk il-Kunsill irrid jilqaw dan. Issa firgwa ta' populizmu u inna ta' xelluk jew tal-lemin, l-estremizmu, nista' nibda billi ngħid li għandna l-Brexit. Iżda f'termini politiċi jiena naqbel ma' dawk li l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea kif tistgħu naraw minn ħafna stħarriġ tal-opinjonijiet li saru illi sar li ħafna minn nies huma favur l-Unjoni Ewropea Pal-Ġermanja, per eżempju, aħna eh, illa ma konna xi riżultati bħal dawn mill-sebajnijiet għax in-nies permezz tal dawn dan l-isħarriġ u l-surveys kullimkien fl-Ewropa setaw jaraw huma stess li mhumiex problemi fil-Pariġi jew Ruma jew Berlin qed jaraw li Londra ah, il-Londra fil-fatt għandha problema kbira u huma jridu jaħdmu fuq dan għandna ħafna tilwim, eccetera. u kull ma jkollu xaqsam ma l-exit mill-Unjoni Ewropea, mill-ħruġ mill-Unjoni Ewropea. Iva, għanna eh, eh, il Faraġ li huma armonizzatu kienem minn qali li 500 miljoni li se jisparixu kienet gidba mux biss il-Renju Unit qed jgħidu issa li Brexit ifisser il-Brexit, aħna l-Ewropej rridu ngħidu li Brexit ifisser il-Brexit u dan se jkun diffiċli ħafna iżda l-Sur Farage se jkollu jilqaħ dan fil-ġejjeni u anki fil-gwad tal-impatt għares li se jkollu fuq il-pajjiżu għandna nżommu mal-prinċipju tagħna kif għamel Sur Juncker, aħna ma' mal-Ewropa u mal-Brexit u eh, naslu il-direzzjoni tajba għall-Europa. Grazzi. will Ihnen tatsächlich noch eine Frage stellen, da der ja zu denen gehört, die irgendwann gehen. Würde ich Sie doch bitten, das zu... Għandek mistoqsija, Sir Weber. Taċċetta, Sir Coburn. Grazie ħafna, Sir President. Sir Weber, ma nafx jekk inti żorġ Pariġi riċentement, jiena ili ftit mammur imma meta eh, għaddejt mit-toro ta' Pariġi eh, biex nbiddel it-trains, e, eh, ixxukjajt ruħi nara in-nies li qegħdin jorqdu mal-art fit-toro fil-boulevards. Fil ehm, Ma nafx kem taħseb li hemm nies fir-Renju Unit li hemm qegħdin jappoġġaw eh, Brexit u anka ħafna nies fi Franza f'pajjiżi Ewropej oħra. Grazzi ħafna. Frankament jiena ma naħsibx. Ma naħsibx li hemm għalfejn għodu nagħtu iżjed ħin lill populisti biex jagħmlu dawn it-tip ta' kumenti. Imma jena naħseb il kummenti li għadna kif smajna u l-kontribuzzjoni li d dibattitu u rewna kif il-populisti u l-estremisti jaħdmu huma joħon u l-verità u jissimplifikaw kollox u aħna nejxu f'dinja fejn għanna ħafna kwistjonijiet komplessi ħafna d-dimna u rridu nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni. Sir Weber ħadd f'din il-kamra huwa imġiel li jieħu mistoqsija, inti stajt qed le. Tista' tajt le m'għandix ħabtit nwieġeb din il-mistoqsija. Imma il-mistoqsija saret u inti ma rridx twieġeb. Naħseb li dinja xi ħaġa li l kollu rridu naħsbu dwarha f'din il-kamra mela.